Xer kolleg, euh, bonjour. Kollegi, bonġur kulħat. Mela jan nibdow xol li għanna li l-lum, inkomplu bekk. Il-kontatti li għanna mal-presidenza svediza għax il-biraħ li ġa aħna kena bdil samna l-affarijiet ma, ma kollegi tal-presidenza u l-lum san komplu Massur Litorin, inti l-Ministru tax-xogħol u affarijiet soċjali u għanur għalina li nil-għawk maħna unek il-lum dal-ħodu. Il-kollega tija Kristina um, li hija responsabli mill-sigurta soċjali i tuża s-sistema għax mill-lider għanda l-influenza mux għanajt li ma wahda jitafux. Imma għalina u għapjaċir stana li nil-għawk għawnek illum. Għanna minn floka senjura Bettina Kaxifi. U inti se tkellimna u kol fuq il-program ta' dan il-qasam għal-presidenza. Nishtiq nistidnek biex inti t-intervjeni u forsi intom u għet wara liħor tippreżentaw il-partitakom tal-program tal-Izvezja. Eh, Onorevoli Ministru Fidejk. Grazzi ħafna, Signora President, l-ewwel nishti nixtieq eh, niskuża il-kollega tiegħi m'għandix l-swine flu imma xorta ma tiflaħx Ma jina ċert li forsi darboħra tiġi tiltaqa maqom. Nejdilkom li se niprofa nitkellem bl-Inglis, mux għax li jena l-Izvedis ma nħobbux, imma għax forsi ċertu klim jiġi iktar faċli bil-Inglis. Eh, uh, Jina u koll inti ħafna bil-Franċis, anki jekk konti li nistudja seba snin ma tantx nista' nitkellmu eh, faċilment. L-ewwel jina jiena ninsab sodisfatt flimkien mal-kollega tiegħi li qed magħkom biex niprezentalkom il-programm ta' ħidma tal-Presidenza svediza f'dan il-qasam. Intom naħseb tistaw timmaġinaw li aħna konna influenzati mill dak li għaddej fid-dinja eh, ta' palissa anki l-ekonomija u anki il-krizi. Ovvjament huma żmien interessanti li aħna qed ngħixu fihom għax xi eh, biss sena ilu ma konniex daqshekk preokkupati b'daw l-affarijiet għalhekk l-affarijiet jinbidlu mill-luma l-għada. Imma fl-istess ħin dak l-affarijiet importanti li qegħdin iffaċċjaw ukoll huma l-istess l-ewwel net għanna x'iktar minn 100 miljun Ewropej li qegħdin lilin mill-suq tax-xogħol, ġifri mhumiex inklużi u din hija il-problema ewlenija li għandna. Ovvjament għandna kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-klima, dawn il-krizi finanzjarja ma bidlitomx. Għalek, il-krizi li għedin nifacċaw bħalissa, nafu li għatma kena bħala u il-konsekwenzi zina se jkunu fuq il-dinja ta' xol. U nafu li qabel għafajt morraħjar se jmorru għallar. ħafna u dawk li qed jitkellmu fuq dawk li msejħa green shoots imma mhux se nipprova nipprevedi dak li ġej fil-futur. Min flok se nipprova nifoka fuq numru ta' punt importanti li ta' min wieħed jisemmihom u anki se nipprova ntikom daqqatajn tal-miżuri li se nieħdu f'dan ix-xhur li ġejjin. L-ewwel punt huwa li l-kriżi se tintemm diġà aħna eċna ċertu kriżijiet fl-Europa, tiftakru forsu dik tal-1637 id-Dutch Tulip Crisis, imma l-Olandizi għadhom ibijawhom it-tulips. Umbat mill-istorja naraw li kien hemm oħra. Fl-Iżvezja nistgħu ngħidu li mill-1857 din hija il-tmin eh, kriżi li qed niffaċċjaw Issa peress li dawn l-effetti tal-kriżi ekonomika qed jkollhom eh, l-effett fuq ix-xogħol fl-Ewropa, irridu naraw li l-livell qoli ta' qatt ma jkomplix imma nafu koll li dawk in-nies li jibqgħu qiegħda għal ħafna żmien jiġu esklużi iktar ma jgħaddi żmien għalhekk hemm bżonn intervent kmieni, l-edukazzjoni, l-inċentivi tal-għax-xogħol huma l-affarijiet li rridu nagħmlu biex aħna nevitaw iktar problemi fuq livell Ewropew nemmen il-koordinament tal-miżuri li nsibu fil-plan tal-kupru Ewropew bħal per eżempju li erġajna firmajna regoli ta' suq intern, il-fat li hemm bżonn ta' riformi strutturali, dan ovvjament kollha jgħinu biex ma jkunx hemm affarijiet li jmorru għarrar għallar u jiġifieri il-suq tax-xogħol fl-Ewropa jerġa' ikompli d-dajjef. Jena naħseb li nistaw imma namlu iktar mill-li qed namlu ġifiri tliet istituzzjonijiet jistaw jaħdmu jitfid biex jaqtfu fl-imkien. Naħseb jiena li qabel tintem il-Presidenza Svediża se naħdmu fuq il- il-proposta il proposta tal kummissjoni sabiex il-microfinancing namlu iktar aċċessibbli għanna suġġetti oħra fil-Kunsil u dawn l-affarijiet bdejnijhom fil-flul minn Lulju. Jiena l-intenzjoni tiegħi hija li d dibattiti flimkien mal-Parlament Ewropew se juru li din il-miżura aħna nkunu nistgħu nwaqfuha fuq saqajja għax dan l-istrument ikun jista verament it-taffi l-effetti tal-kriżi fl-opinjoni tiegħi dan ikun sinjal qawwi mill-naħa tal-Unjoni Ewropea, ġifri sinjal ta' azzjoni ikun ukoll kontribut sabiex aħna nevitaw illi l-problemi jmorru għallar fil-qasam tax-xogħol. Issa fuq minn perspettiva iktar wiesa, il-fatt li aħna naraw kif sensibu soluzzjoni għal din il-kriżi u anke naqsu l-impatt fuq ix-xogħol, irridu naraw kif inkun kif nistgħu noħol u swieq tax-xogħol fl-Ewropa li jkunu iktar sostenibbli jaħdmu aħjar. Naħseb nistgħu naqblu li x-xogħol huwa l-qofol għal ħajja aħjar mhux biss l individu manke s-soċjetà kollha kemm hi. Jiena impenjat bisħiħ għal fatt li wieħed ma jistax jimmaġina li jkollok parti kbira tal-popolazzjoni li tkun qiegħda li ma tkunx attiva. Dan ma mhux biss minnaħa ekonomika ma hemm qed nitkellmu wkoll fuq id-dinjità tal-persuna kull persuna li tixtieq tkun involuta fil-dinja tax-xogħol għandha jkollha dritt li tagħmel dan u għalhekk stalina li aħna noħolqu l-inċentivi li jkollna linji ta' politika li jkunu jistgħu jippermettu dan kollu. Però bħala side effect se jkollna nies li milli li ma jibqgħux biss jirċievu l-benefiċċji imma jisiru parti integrali mill-dinja tax-xogħol u jħallsu wkoll it-taxxi. jiġifieri nkunu qegħdin qegħdin nagħtu ċertu valur miżjud għal fatt li ninkludu n nies fis-soċjetà tagħna mhux neskluduhom. Minn dan il-potenzjal Ewropew tax-xogħol nistgħu nibnu wkoll ġifieri s-sisin tajba mhux biss għal dinja tax-xogħol imma għas-sigurtà soċjali noħol u modell ta' welfare. U fl-opinjoni tiegħi dinja soċjali l-Ewropa soċjali tibda mill-xogħol għanna mbagħad l-isfida demografika li eh, ovvjament din tejn biex biex nipproteġu il-workforce. Il-tendenzi demokratiċi xejrit mhux se jinbidlu dan kollu jiddependi fuq il-kemm aħna kapaċi nżommu l-prioritajiet long term il-tkabbir sostenibli, il-prosperità u l-welfare jisiru realistiċi biss jekk nużaw dan il-potenzjal tal-dinja tax-xogħol tal-Ewropea jekk aħna ninvolvu nħallu n-nies jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Ovvjament dan huwa ħafna iktar faċli li tgħidu milli tagħmlu u l-xol eh, varja minn stat, min stat membru wieħor. Ma dan kollu jina verament nemmen li dan din hija l-kwistjoni taħra fil-diskussjonijiet li jiġu wara Lisbona ġifiri wara l-2010 biex ikonna tkabbir dinja ta' xogħol aħjar u anki finanzi u kol fuq li jkunu għamu fuq saqajhom b'dan b'din il-perspettiva f'dan il-kunstet aħna bdejna negozjati biex namlu dinja ta' xogħol iktar inklusiva għalina din hija priorità fil-qasam tal-xogħol. Jekk aħna verament irridu nirnexxu, nieħdu l-isfidi li għandna qudiemna, ġifieri bil-popolazzjoni dejjem eh, kull ma tmur qed tixjih, dawn il-kwistjonijiet iridu jibqgħu fil-qofol tal-istrateġija tagħna u tal-Lisbona ġifieri fil- laqa informali li kellna f'Lulju f'Young Shopping, aħna diskutejna għad dawn l-affarijiet kollha. Ovvjament id-diskussjonijiet se jkomplu u matul il-ħarifa l-approċċ tal-Presidenza hija li ninkludu da kollha involuti f'dawn id-diskussjonijiet. U ovvjament jiena nsenna bil ħarqa li konna dialogu mill-iktar qrib mal-Parlament Ewropew l-opportunità li se jkonna se tkun il-konferenza fuq livell li li se ssir f'Stokkolma f'Ottubru fl-aħħar ta' Ottubru. Il-fatt li konna eh, swieq ta' xogħol iktar inklusivi ovvjament hija priorità għalija. Bżonn li aħna naqsmu l-esperjenzi tagħna sabiex ikonna ikun possibbli għall-Ewropa li tista toħroġ il kriżi ma tkun iktar b'saħħitha biex tkun iktar tista' tilqa l-isfidi tal-ġejjieni. Jiena ċert li nistgħu aħna nkunu lesti għal dawn l-isfidi u għalhekk nista'na bil-ħerqa xogħol li nistgħu nagħmlu flimkien f'dan ix-xhur li ġejjin. Nirringrazzjak ħafna, Onorevoli Ministru tal-li tajtna dan l-expose u issa nisimaw il sinjura Bettina Kaxefi biex tkellimna issa fuq is-sigurtà soċjali. Sinjura fidejk issa. Tak, fru ordförande. Grazzi, Signora President. Jiena nitkellem bl izbadis Jiena għal-darbaħra nixtieq ngħid illi Kristina Schmeik jiddispeċi ħafna li ma setax tattendi illum għal din il-laqa għax taqet li eh, tippreżenta il-kas tagħha hawnhekk illum hemm issa illum eh, stalija biex ngħidilkom x'inhuma il-prioritajiet tal-Ministru l għanet jina nishtiq immur lura l din il-kwistjoni ta' kif ħanoħol Unjoni Ewropea b'sol ta' xogħol iktar inklusiv. Kif qal ukoll il-Ministru tal-Impjiegi fi prezentazzjoni tiegħu il-Ministru Otto Eh, Zvenatorin. Din hija kwistjoni kruċjali jekk ngħidu mikstru il- ċirku ta' esklużjoni soċjali li nis jgħixu fih, li u e, suq ta' xol inklusivi ifisser li rridu nsibu kooperazzjoni bejn il-politika tal-suq ta' xogħol u dik ta' sikurtajiet soċjali. U għalhekk aħna għanna responsabilta konġunta għal din il-kwistjoni ta' priorità fuq l-agenda tal-presidenza Zvediza għal kunsil EPSCO u għalek illum qed niltaqgħu hawnhekk flimkien. Aħna bħalissa dejjem minn perjodu diffiċli ħafna ta' kriżi ekonomika u kif qal ministru Letrin, importanti ħafna nżommu f'moħħna li dan din hija biss sitwazzjoni temporanja. Il-miżuri li ħanieħdu għal futur qarib minħabba il-kriżi irridu dejjem ikunu nżommu f'moħħna il-lanijiet li għanna għattul aħna ċe biex noħolqu aktar impjiegi u tkabbir sostenibli fl-Ewropa. Ma rridux aħna l nies illi għadhom fletali jaħdmu u minħabba kriżi jispiċċaw referuti għal sistemi ta' sikurtà soċjali ma rridux li dawn jispiċċaw ditħalli effetti twal din il-ħaġa jispiċċaw ma jaħdmux għal ħafna żmien. Din hija kwestjoni importanti ħafna l welfare komuni tagħna, il-kwalità tal-ħajja tal-individwi u hija kwestjoni li noħolqu soċjetà Eh, soċjalment sostenibli u kif ukoll ekonomikament sostenibli. Fil-ħarifa ħana diskussjonijiet dwar kif ħanoħolqu swieq tax-xogħol inklużivi għal kulħadd permezz ta' politika ta' eh, attiva ta' sigurtà soċjali flimkien ma' politika attiva u inklusiva s suq tax-xogħol. Politika attiva s-sigurta soċjali tagħti appoġġ inċentivi għax-xogħol għal dawk illi ma rnexxilhomx isibu xogħol minħabba problemi ta' saħħa. Politika ta' dan it-tip tinkludi wkoll miżuri ta' prevenzjoni biex nevitaw li l-ħaddiem ma jispiċċaw ħallu warajhom il-ħajja tax-xogħol minħabba saħħa. Politika attiva tas-sigurta soċjali toħloq kondizzjonijiet biex in-nies jaħdmu għabbażi tal-ħiliet tagħhom. Politika ta' dan it-tip mhux biss tkun ta' benefiċċju minn dawk illi e, sistemi ta' politika ta' suq tax-xogħol u l-politika tas-sikurità soċjali tkoprihom, imma tibbenefika wkoll lil dawk li jinsabu l-iktar il-bot mis-swieq tax-xogħol. Ħafna nies qed jingħataw l-opportunità biex jaħdmu u jħossuhom parti mis-soċjetà. Din hija kwestjoni illi l-individwu nagħmluh vizibli jidher. Fil e, ministerjal informali f'ġan ċeping f'Lulju aħna din diskussjonijiet fuq kif ħanoħol u swieq tax-xogħol iktar inklusivi fl-Unjoni Ewropea Kellna skambju tajjeb interessanti ta' prezzi tajba fost l-Istati Membri u l-Istati Membri wkoll taw appoġġ wiesa biex jitkomplew eh, id-diskussjonijiet fuq politika tas sigurtà soċjali attiva matul il-ħarifa. Fil-konferenza ta' livell li dwar il-kużjoni ta' suq tax-xogħol li għadni kif semmejt li għadu kif semma l-Ministru Litrin Milux u li ħassir bej 26 u 27 Ottubru f'Stokholma il-politiċi, l-esperti u rappresentanti ta' organizzazzjonijiet varji se jkomplu b'dawn id-diskussjonijiet. U l-għana unekku li waqt li l-presidenza svediza diskussjonijiet jgħatu messaċ ċar mill-Konsil Ebsko fuq il-kontenut tal-istrateġija ġdida għad kabbiru l-impjegi din ħad iġi adottata mbagħad waqt il-presidenza Spanjola fir-rebbija. L-implementazzjoni tal-prinċipju tal-moviment ħieles tan-nies li huwa part importanti mis-suq intern tal-Unjoni Ewropea huwa wkoll ta' importanza ċentrali għall-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Wara ħafna snin ta' xogħol aħna riċentament irnexxinna nilħu ftehim fuq eh, affas regolatorju ġdid, modern u simplifikat biex jikkoordina sistemi ta' protezzjoni soċjali tal-Istati membri dan il-qafas regolatorju ħafna drabi jkun fattur deċiżiv biex in-nies ikunu jistgħu jivvjaġġaw bejn stat membri u ieħor, pereżempju biex dak li jkun nisib xogħol jew jistudja f'pajjiż ieħor. Ir-regoli ta' koordinazzjoni wkoll iridu jaħdmu tajjeb u eh, b'mod li jkun legalment sikur. Jina lek Kuntenta ħafna dwar il-ftejm li ntlaħaq bej il-Kunsill l-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni. Fl-istess ħin jiena nixtieq illi Infaħħar il-presidenzi kollha ta' qabel illi għamluha possibbli li regolament numru 883/2004 u regolament implementazzjoni tagħha biex jidħol fis-seħ fl ta' Mejju tas-sena d-dieħla wara kważi 10 snin sħaħ ta' xogħol intensiv ir-regolament il-ġdid wassal għal titjib konsiderevoli l-amministrazzjoni ħatkun iktar faċli u aktar effiċenti U e, ċertezza legali ċittadini u kolħat iżdiet. Bieċa l importanti għalina matul din il-ħarifa jgħal nħejju l-ċittadini tagħna u l-amministraturi tal-assigurazzjoni tal-istati membri għal dawn ir-regoli l-ġodda. ħanamlu sforz konsiderevoli biex noħolqu kondizjoni, kondizjoni tajba għal kooperazzjoni sajba u kol bejn l-autoritajiet ħajkun hemm numru ta' seminars illi ħajsiru matul il-ħarifa fuq dawn il-kwistjonijiet ta' assigurazzjoni soċjali. riżultati li joħorġu minn dawn is-seminars imbagħad ħajkunu miġbura f'konferenza illi ħassir fi Stokkolma bejn 25 u 27 ta' Novembru ta' din is-sena. Punt importanti dwar il- kwistjoni ta' koordinazzjoni tal-protezzjoni soċjali ta' sistema ta' protezzjoni soċjali tal-Stati membrija e trattament ugwali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi vizavi dawn ir-regoli hemm regolamenti li jgħid li dawn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jivvjaġġaw bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom l-istess dritt ta' koordinazzjoni għas sistemi ta' protezzjoni soċjali bl-istess mod bħal m'għandhom iċ-ċittadini Ewropej. Għalhekk huwa importanti li dawn ir-regoli nimmodifikawhom għal din ir-regolament il-ġdid huwa importanti li ntejbu il-protezzjoni tal-assigurazzjoni soċjali għal ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea u dan ifisser ukoll amministrazzjoni aktar sempliċi jekk l-istess regoli kunu jistgħu jiġu applikati għal kulħadd ixinni ċittadinanza. Minkejja l-sforzi tal-Presidenza ċeka, il-Ministri tal-laqa tal-Konsill Epsko fi 9 ta' ġunju ma setax jilħu fuq regolamentazzjoni ġdida biex eh, jadottaw eh, regoli ta' koordinazzjoni għal ċittadini ta' pajjiżi terzi, Presidenza Svediza sprova eh, skompli s soluzzjoni għal din il-kwistjoni li għalija jista' jaqdu l-istati membri kollha u li ma tfissirx deteriorazzjoni tal- kondizjoni ta' ċittadini ta' pajzi terzi vizavi dawn ir-regoli eh, attwali. Issa, aħna nistennew bil-ħarqa li konna diskussjoni tajba kostruttiva fuq ix-xogħol għal din ħarifa. Inuħax. Grazzi ħafna. Issa, għanna xi sija biex ikun għal dan id-dibattitu tagħna. Diġà għandi xi għaxar persuni li jixtiequ jintervjenu.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 Uh, am ascultat cu mare atenție. Grazzi President, aħna nixtiequ natu merħba lill ministri għal din il-laqa tagħna jiena smajt b'attenzjoni kbira dak li kellkom xi tajdu nixtieq nagħmel xi żewġ kummenti se permettuli l-ewwel nett. Nixtieq insaqsi dwar it-ħejjija tal-2010 l-ġida kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali, jekk intom għandkom xpjan illi permezz tiegħu in-nies li huma esklużi kollhom il-possibilità li jsibu post fil- eh, suq ta' xogħol il-persuni b'diżabilità, in-nisa tafu li hawn salarju mhux uguali fil-Unjoni Ewropea għandkom pjan għal dan anke differenza ta' salarju li nataw in-nisa u l-irġiel pereżempju. Għandkom l-intenzjoni dwar l-istrateġija l-inklużjoni soċjali li ġiet deċiża fl-2008 fil-fatt ħatwassal għal xi livelli ta' paga minima. Għax dan naħseb li tkun ħaġa tajba twassalna iktar viċin ta' dak li nixtiequ nilħu ċ'a kwalità aħjar u iktar dinjità. Grazzi nissuġġerixxi li l-ewwel nieħdu mistoqsijiet u mbagħad ikollna tweġibiet. Xufala. L-ewwel is-sur Fabr. Grazzi. L-Iżvezja hija pajjiż illi aħna tal-Istati Membri l-ġodda narawha bħala pajjiż eżemplari. U għalhekk ukoll ngħid illi il-preżentazzjonijiet li kellna hawnhekk tal-Ministru diżappuntawni ferm ma qalu xejn fuq il-problemi soċjali. Il-kas Lavar, per eżempju, li jgħat jgħeddet il-pozizjoni ta' trade unions fil-pajzi Ewropej. ċej ma semma dwar dan, l-istrateġija tal-Lisbona kif qal il-kommissarju spidla tagħna li ma tantx ikolli ngħid normalment uħob jiċċajta għalli li din hija isa jeti ħadd qatt Aħna x'namlu fl-Ewropa hawnhekk? Nivvintaw il-kliem flex is-sigurtà pereżempju. Eh, meta ħaniftħu għajnejna l-problemi li għandna tassew fl-Ewropa? U għawnek jena għat nitkellem dwar l-izzarmar gradwali ta' liġi ta' xol u il-ftejm internazzjonali taħt la jellow u l-autoritajiet ta' trade unions Zina dawn l-affarijiet li xtaqtom jindirizzaw il-ministri. Pero jiena għonek għat ikoll l-impressjoni illi ħadu xi influenza ċeka għaliex eh, eh, iċ-ċeki laqas metu kasam dal-affarijiet. Grazzi, Signora Schroeter, mbagħad is-Signora Strela. Grazzi ħafna. Signora President. Jina wkoll nixtieq naqbel li il-Ministru Sekretarju tal-Istat l-qalu nishtiq. Pero inkompli ma dak li qal is-sur Faber jina wkoll um, sorpriża li l-kas Laval fil-Iżvezja dwar id-drittijiet soċjali u id-drittijiet ta' trade unions ma semma mkien fil-daw l-isqarijiet li smajna dal-ħodu Parlament Ewropew nasib ta' fuqa din id-deċida illi għanna naraw nerġaw id-definizzjonijiet ta' direttivi u naċċertaw nerġaw li kunem id-drittijiet soċjali id-drittijiet ta' trade unions. Hemm xi tip ta' inizjattiva Żvediża li tkompli u taċċa ta' dak li suġġerixxa l-Parlament jiena nixtieq kieku liva. Naħseb li ħajkonna diskussjoni ħafna aktar fid-dettall dwar dan f'dan il-kumitat li xaħna tassew provajna nġibu namlu t-tip ta' direttiva tal-posting wara li t tihda id-deċizjoni, il-sentenza. Intom, iskom ħat sugġerxu li kunem hemm Eh, titjib ta' drittijiet tal-impjegi fl-Unjoni Ewropea. tkun xaġa speċifika dwar dan xtejdulna. Grazzi l-axħar kellim is-saldana l-ewwel round is-Sinjur Estreja illi kienet il rapporter fil-leġislatura li għaddiet dwar is-sitwazzjoni fuq il-lif matern. Mikrofonu jek jaġbu. Também eu quero dar as boas-vindas e agradecer aos senhores ministros. Jena u kol, signora President, nishtiq nil-ministri eh, u nil-ingrazzjom ta' dak li għalu kol jena li kont ħanajt għandu xieqsam ma' rapport ta' direttiva tal-lif matern, ovvjament jena kont jena rapporter tal Kumitat tal-Ugwaljanza bej Sessi u fi Strasburgu tiġa kellna laqa mal-Ministru u tiġa kellna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet ukoll imbagħad wara kien hemm diskussjoni fil-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa u kien hemm laqat oħra mal-Presidenza Svediża wkoll. Jiena nixtieq inkun naf Ministru. Eh, meta nżommu f'moħħna eh, l-importanza ta' dan is-suġġett u nżommu f'moħħna wkoll ix-xogħol illi diġà sar fil-leġislatura li għaddiet. U anke għax nasab li l-Iżvezja għandha ċertu awtorità f'dan il-qasam għax il-leġislazzjoni eh, Zvediża hija waħda progressiva ferm u favorevoli ħafna wkoll f'dan il-qasam, F'dan l-sfont, Ministru, fl-opinjoni tiegħek ikun possibbli li jintlaħaq ftejm mal-Kunsill waqt il-Presidenza tagħkom u x'inhuma l-ispettattivi tagħkom dwar dan is-suġġett. Grazzi. Thank you very much for those um, good Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet tassew f'waqthom għal dawn l-affarijiet kollha l-ewwel Sinjura Plam l-inklużjoni tal-gruppi li normalment ikunu inqas attivi fis-suq tax-xogħol hija waħda ikolli ngħid mill-iktar kwistjonijiet importanti li aħna qegħdin nippruvaw naħdmu fuqhom raġuni i li enħarsu per eżempju lejn in-nies li għandu li għandhom xi diżabilità dawn ħafna drabi hum iktar dajfa fis-suq tax-xogħol li huwa inaċċettabbli kemm il-perspettiva individwali imma kemm l-lat tas-soċjetà aħna għandna bżonn ta' kull eh, bniedem li jista' jaħdem biex jaħdem anke biex niffaċċjaw l-sfidi demografiċi li għanna qoddimna u anke biex nejnu ħalli nżidu produzzjoni biex nkunu nistaw nipermettu mbagħad il-welfare, l iskejja l-edukazzjoni l qudiem Fil-kapaċità tagħna ta' titrettat l-istrateġija għal Eh, post Lisbona post 2010 hija il-qafas li aħna fih nixtiequ nifukaw l-enerġija tagħna. Apparti li naħdmu fuq ċertu direttivi u leġizlazzjoni li għandhom xieqsmu ma' diskriminazzjoni u dawk loqsma. Irdu u koll naraw x'inhuma l-inċentivi li nistgħu nagħtu n-nies biex jingħaqdu mas-suq tax-xogħol u nippruvaw illi naqsu eh, l-affarijiet li jimbottawan bħal pereżempju nuqqastu gwarjanza fil-pagi. Il-paga minima hija ħaġa li aħna jkollina metti ma tantx toġobna u raġuni illi għandna arranġamenti differenti ħafna dwar ix-xogħol fl-Ewropa, pereżempju fil-Iżvezja m'għandna l-ebda leġiżlazzjoni dwar is-salarji m'għandna xejn. U raġuni li għandna fiduċja kbira fl-imsieħba soċjali tagħna u aħna eh, fiduċjużi li jkunu responsabbli mill-proċess tas salarju Ma nixtiqux aħna li il-politiċi jindaħlu fil-salarju. Toġobna din is-sistema u hekk ħanżommuha. Nifem, nifem li minn fejġeja inti tippruvaw taċċertaw illi tassiguraw li n-nies illi forsi għadin f'pożizzjoni zvantagġata jkollhom trattament ugwali, però jridu nippruvaw nsibu mezz differenti kif nejdu nejnu n-nies illi għandhom għajnuna tagħna biex jitħlu fis-suq tax-xogħol, però l-aħħar mill-aħħar il-fatt jibqa' li ħaridu lil kull minu kapaċi jagħmel xi ħaġa jaħdem jaħdem. Dik nittama li għalmenu tajtek tweġiba parzjali hemmhekk għal-mistoqsija tiegħek. Is-Sinjora Xotter Sur Faber kien għadin semmew il-level jiena kont hawnhekk niddiskuti uħut minn dawn il-kwistjonijiet qabel anki f'dan il-kumitat stess fil qafat tal- l-attivitajiet ta' kommissjoni wkoll fuq dan il-punt l ewwel Sur Faber nix ngħid li aħna iddispjaċina ħafna għal deċiżjoni li ħadet il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, aħna meta rajna konklużjonijiet tal-Avukati Ġenerali ħsibna illi maħnix se nispiċċaw fi sitwazzjoni illi issa ninsabu fija. Naħseb illi rridu nħarsu lejn din il-kwistjoni minn żewġ lati differenti, waħda minnhom mill enti tal leġizlazzjoni nazzjonali tagħna u l-oħra dwar xista u x'għandu jsir fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Il-moment li aħna smajna bid-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea jiena ċempilt li msieħba soċjali fl-Iżvezja u tlabtom li jieħdu sem eh, diskussjoni ġenerali fl-Iżvezja biex naraw kif ħansibu kif ħanaħdu bis-sitwazzjoni issa. U ħadimna u koll fil-qrib mal... għamilna eh, inkjesta u koll li ħadmet mal eh, l-imsieħba soċjali u issa pjanat illi jaddu għat abbozz li l-parlament sabiex jaraw kif tista nitrattaw dal kwistjoni fuq livell domestiku. Aħna rajna li għanna isu 2000-3000 ħaddima postet fl-Svezja u da l-maġġoranza vasta tagħhom u ma koperti mill-regoli tagħna ġifier fil-verità qegħdin nitkellmu fuq ftit mijiet ta' nies. Forsi mhux numru kbir imma xorta hija kwistjoni li rridu naraw se nagħmlu fiha fil-homepage tal-gvern tagħna fuq l-internet hemm taqsira sa' din l-inkjesta x'qalet. U ninsab ċert illi f'din il-leġizlazzjoni li ngħaddu mill-Parlament ma kemm jista' jkun nistgħu nsibu soluzzjoni bliktar mod effiċenti possibbli u bekk inkunu salvagwardjajna l-modell Svediż bil-mod illi aħna nixtiequ. Ovvjament il-pożizzjoni tiegħi hi illi irid ikollna l-mezzi neċessarji biex ikollna ftejm kollettiv u azzjoni kollettiva jekk ikun hemm bżonn biex nissalvagwardjaw is-suq tax-xogħol tagħna. Fuq livell Ewropew mbagħad l-affarijiet jikkomplikaw daqsxejn ruħhom. Jiena sem smajt żewġ punti illi tqalmu f'dan ir-rigward. Waħda illi imbidlu il-Posting Workers Directive u l-oħra li namendaw it-trattat. Issa jekk nitkellem dwar il klawzola soċjali ta' trattat, jina naħseb illi dina kieku fit-trattat il-ġdid tkun pass kbir il-qoddim u għalhekk jiena nixtieq illi it-trattat tal-Lisbona jiġi ratifikat u indaħluħ fis għax fl-opinjoni tiegħi nkunu għadin diġà insibu parti mis-soluzzjoni, però klawżola soċjali għadni ma nafx eżattament xi tfisser ħajkolla effett vinkolanti. Però biex nemendaw għaridu nerġaw ninnegozjaw it-trattatu fl-opinjoni tiegħi din hija kważi kważi impossibbli l-issir. Aħna Lest li kunem diskussjonijiet u kontenti ħafna li l-Kommissjoni stidnet li l-imsieħba soċjali bħala imsieħba attivi biex tiġi diskussa din il ħagġa Rigward posted Workers Directive li nerġaw niftħuwa din, il-gvern kontra dan. Jena nishtiq najdilkom li l-Working Time Directive waslet għal 20 sħaħ ta' snin tal- Ehm, inċertezza legali f'dan ir-rigward. U jekk nerġgħu nifsu d-direttiva allura jerġgħu nispiċċaw b'snin twal ta' inċertezza legali li tkun qar mis-sitwazzjoni preżenti. Jiena mhux qed nitkellem dwar il-President tal-Kunsill tal-EFSCO, qed nitkellem dwar fil-kapaċità tiegħi ehm, bħala Ministru Zvediż. So hekk irnexxilna jalla jiġri jekk jekk jirnexxinna nsibu alternativa direttiva, l-amendi ta' direttiva, din għat tmur kontra l model svediz. U għalek nishtiq li din id-direttiva ma nerġawx nirrivedwa, pero xorta nemmen, li din hija kustjoni taħra u rridu nkunu miftuħa ħafna għal diskussjonijiet li konna mal-imsieħba soċjali, mal-parlament, mal-kunsill, kif nistaw nimitigaw il tassib kbir li għandhom il-bsieħba soċjali f'dan ir-rigward. Naf, sinjuri, li dina probabli ma tissodisfax il-mistoqsijiet tagħkom, ma rritnu likom li aħna ħadnija bis-serjetà ħafna din il-ħaġa. Sinjura Strela, Iva, il-tqajna ftit xurillu dwar niskalmu dwar il-lif matern, dina mish biċċa xogħol faċli, per aħna ħankomplu naħdmu fuq id-dossier u erġaw u ħanippruvaw nnibuttaw in-negozjati kemm hu manament possibbli. Aħna l-Presidenza għandna bżonn kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament u miegħek biex nippruvaw nsibu eh, l-aħjar soluzzjoni għas-sitwazzjoni, però għadbaqa xogħol xi li għaliex jekk inħarsu lejn il-suġġett innifsu naraw li hemm opinjonijiet differenti eh, fuq il-ħaġa, ġifiri du naħdmu ħafna biex nipruvaw insibu xi tip ta' soluzzjoni progressiva. Ħajkun diffiċli li fil-Kunsill ikun hemm konsensus dwar dan dik għalmenu i kif naħseb jiena li s-situazzjoni, per ħa naħdmu fl-imkien biex niprovaw nsibu soluzzjoni u bilanċ. Um, Nishtiq li nsibu din is-soluzzjoni ma kemm jista' jkun fil-fatt. Grazzi ħafna. Il-Sinjura Kaxet tgħid xi ħaġa oħra forsi? Xtaqt ngħid lill-kollegi illi jekk tixtiequ titkellmu tidu tkunu fil-qosor. Is-Sinjura Kaxevi tixtieq terġa' forsi eh, tirrep eh, tgħid xi ħaġa jew eh, nista' jiena ngħaddi mistoqsijiet li jmiss. Iva, kumment fil-qosor dwar il-sena tal-ġlida kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali li hija s-sena tal-2010 ħna qegħdin naħdmu fuq dawn il-kustjonijiet. U l-mistoqsija ta' sinjura dwar l-istrateġija eh, eh, hija e, e, risposta tagħha hija iva Diġa bdejna diskussjonijiet u il-Kummissjoni anka għandha kumitat ta' pariri għall pjanar u l-koordinazzjoni biex immexxu dawn il-kustjonijiet eh, tas-sena 2010 hemm anka konferenza eh, round table illi hija pjanata għal 2010 u U l-presidenza spanjola fil-fat ħat tibda b'konferenza fuq din il-kustjoni. Imma aħna għaddejjin dejjem bi diskussjonijiet tagħna ma' Spanja anka minn issa dwar dan din il-kustjoni importanti ħafna mela. Grazzi ħafna. Issa it-tieni round tal-mistoqsijiet tagħna. L-ewwel mistoqsija is-sur Tusas. Grazzi. aħna naraw li hemm impatt fuq il-politika li eh, tagħna issa dak il-settur eh, li qed nistudjaw illum wara li għaddew ħafna eh, snin, snin inkontu għal istrateġija tal-Lisbona minn l-sena 2000 għal sena 2005 nistaw naraw f'kull fażi li l-ideja kienet li nippreservaw il grupp il kbar U il-ħaddiema hemm ħafna minnhom li għandhom ħajja diffiċli. Il-bira rajna li il riżultati fuq studju tal- kondizjoniet ta' xogħol u l-evalwazzjoni ta' liġi dwar il-kondizjoniet ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea. Nitkellmu għal darboħra fuq il-kondizjoni diffiċli li ġabu magħhom ċertu tibdiliet li rajna jisiru fl-Ewropa u l-impatt fuq il-ħaddiema u anki fuq il-liġijiet għawnek tajjeb li nitkelmu fuq il-dinja tax xol. Imma Hawnhekk għandna punt importanti ħafna. Il-kollega ta' qabli diġà semma dan. Qed nitkellmu fuq id-drittijiet ukoll ta' trade unions. Il-dritt li għandhom il-trade unions biex jiddiskutu jew ipoġġu ċertu proposti fuq il-kondizjoni tax xogħol il-qorti tal-ġustizja anki il-sentenza ta' Laval, Vikilan, kolla nafuhom u kolla imorru fl-istess direzzjoni. Għalek fil-qafas ta' dan kollu irrit inkun naf jina xinuma id-drittijiet tal-ħaddima. Issa naddi għal-qat skont l-istatistika mill eurostat tal-Ġunju ta' din is-sena hemm ħafna iktar nies qiegħda, n-numru ta' nies qiegħda tela ħafna meta qed qablu ma' sena ta' qabel. Fi Spanja għandna 18.5% u iċ-ċifri jolow f'kull pajjiż tal-Unjoni. fil 14 fil-Litwani 14% zieda u anki naraw meta naraw ukoll il-numru ta' zazax, 38% zazax fl-Ispanja u fil-Litwanja 34% mill l-2010 rridu aħna nwaqfu l-istrateġija ġdida u f'Marzu se nippreżentaw il-linji ewlenin f'Marzu raj għalhekk jiena nixtieq insaqsi se jkunu direzzjonijiet prinċipali li tixtiequ taħdmu fuqhom. Għandi mistoqsija sa fuq sigurta soċjali. Il-bieraħ aħna iltqajna ma' Sinjura Larsen. U kell għaltinna li s-sigurta soċjali hija responsabilità tal-Istati membri. Dan għalli tuwi. Għalek. X'qed jiġri issa pereżempju fil-Greċja u f'ħafna postijiet oħra, is-sistemi tas-sigurtà soċjali soċjali qed naraw li ċertu eh, skemi mhumiex tajbin, speċjalment dawk fil-qasam pubbliku naraw li dawn mux daqsek tajbin. Eċi issa qed jitnaqru wkoll il-sistemi ta' sikurta soċjali. Għalek fuq dawn il-problemi kollha x'se tagħmlu intom biex ittejbu sitwazzjoni u l għada Is-sur Steve Hughes u bat is-Sinjura Figueredo. Is-Sinjura, is-Sinjur Hughes ħankun fil-qasar biex nifaċilitalkom ix-xogħol l-ewwel mistoqsija nixtieq nagħti l-Sinjura Kaxefi inti referejt għal regolament eh, tal-2004 u l-għajt il-ftajim li ntlaħa, aħna u koll l-għajni, messa din il klawzora eh, li edha memuza ma dan il-ftajim eh, tal-Lulju 2009 fejn edin nejdu li l-Kunsil eh, jett li rritu kunem informazzjoni disponibli malar kem jista jkun Eh, mill-istat membru meta tiġi mitluba u mhux awtomatikament il-verżjoni li aħna konna l-għajna ftejim fuq kienet ti għafsa eh, without delay u aħna mħazbin dwar not automatically fil-sentenza ta' wara leval il-qorti semmit il-dikerazzjoni unilaterali u għalek inħoss illi din il-klawza qed iddajjef il-ftejjim illi aħna konna ħsibna illi il ħakna nasapaw bżonna u nekta parir legali fuq din il-klawzola u mbagħad eh, nixtieq nistaqsi l-sur Letterin għandek xi ideat uh, jew inizjattivi dwar il-direttiva tal-working time U issa dwar l-aval u kol kontent illi qed nisma illi l-Svezja solvaw il-problemi tagħhom fuq il-livell nazzjonali ma fuq livell Euro fuq il-livell Ewropej. Kien hemm każijiet oħra. Eh, jagħmel eh, eh, il-tilwima total u anka l-strikes li kien hemm. Hemmhekk kien hemm problemi illi iridu jiġu solvuti eh, hemm inċertezza legali. Sur il-professur Perkasen għali: aħna rridu nemendawa l-Posting of Workers Directive biex ikun hemm għal-inqas dawk l standards minimi u li azzjoni kollettivi jistgħu jseħħu biex jintleħqu dawn l standards. Hemmhekk suppost nibdew naħdmu naħseb jiena x'taħseb inti fuq dak il-livell. Grazzi ħafna. Il... Signora Wara il-Sinjura Iagan Sado. Sinjura President, nirringrazzjak Nishtiq nagħmel tliet mistoqsijiet jiena. Illi forsi tiġa għom b'mod in ġenerali. Jina x'nixtieq eh, nistudja naqra iktar fil-font eh, il kustjonijiet Il-strateġija tal-Lisbona hija ta' tħassib kbir għax ir-reviżjoni il il-halfway review irrevedit uh, b'mod liberal, liberali uh, l-affarijiet uh, oriġinali. Is-sitwazzjoni hija waħda liberali żejjed. U dak li ġara fil-Kastalaval Rufert u każijiet oħra Eh, hemm iktar insigurtà, nuqqas ta' sigurtà anka ksur ta' drittijiet tal-ħaddiema u tal-mudell soċjali Ewropew tnaqir f'dan il-mudell edin isna bil-mot il-mot nitlu f-situazzjoni illi hemm pajizi li aħna nikritikawhom. Meta nitkellmu dwar il-kompetizzjoni internazzjonali nikritikawom fuq il-mod ta' kif jitrattaw il-ħaddiema. U aħna bil-mot il-mod qed nagħmlu l-istess ħaġa, maħniex qed nirrispettaw id-drittijiet tal-ħaddiema. E, e, ġifiri intom ħa ters u leħdan il-revizjoni tal-ftajim tal-Lisbona, e, ma tasbux għat immorru dejjem għallar. Mistoqsi oħra, kif nistaw nirrikonċiljaw il-prioritajiet li għandhom xaqsmu mal-kompetizzjoni u anka il-prinċipi tal-patta stabilta' dan l-aħħar qed inħarsu lejhom b'mod flessibbli dawn il-kustjonijiet. Ma tkomx nżomku f'moħħkom eh, l-affarijiet importanti, l-affarijiet eh, eh, l-aktar importanti. Akt ma, jistax ikonna iktar faqar, iktar pagi baxxi, iktar qata. Fl-2010 aħna għedna li ħan iġildu kontra il-faqar. Nispera li din miex biss propaganda. Grazzi ħafna l-Sinjura tajt il-President u l-kalima li jmiss. Grazzi, Sinjura President. U li ringrazzakom tal-li ġejtu l il-Parlament, intom it-nejt instema ottimisti ħafna. Ettu li l-krizi hija waħda temporanja u li mish krizi li Ħatib l-dejjem, pero la na, na min l-esperti jasbu li din il-krizi ħatibqa maħna l-ħafna żmien u jider li l-Azja u l-Istati Uniti edin umu fuq saqajom u l-Europa hija u l-kontinent li ħajbati. Għandkom eh, pjan B x'jiġri jekk l-affarijiet imorru għall-aħjar għanna nsaħħuha il-leġizlazzjoni tax-xogħol fl-Ewropa. Taħsbu li għanna bżonnu dan il-pjan B jekk intom għandkom f'moħħkom li din il-kriżja waħda temporanja. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Il-sur Tusa, nixtieq ngħidu li għandi kopja tar-rapport u rrid naqra nistudja lejla il-relazzjoni industrijali, naħseb illi jiena eh, f'din il-krizi li eh, għanna eh, u kruċali li konna l-involviment tal-imsiħba soċjali imma anka li jipparteċipaw b'mod attiv kull aspett għax dan huwa l-unika mod illi bekk aħna jkonna kredibilta' u li nkunu għadin naħdmu fuq affarijiet komuni eh, ta' kif ħanitrattaw trattaw din il-krizi. ħafna eżempi ovvjament, ma tu l-Europa kollha u anka fl-istorja fejn eh, l-esklużjoni ta' l-imsieħba soċjali fil-ġestjonar tal-krizi kif ukoll fil-relazzjonijiet industrijali waslu għal sitwazzjonijiet u konsekwenzi korroħ immensa. Jiena ġej minn pajjiż li huwa gburi e, e, bl-ambjent illi wieħed jaħdem ma' dawn l-imsieħba soċjali fih Eh, u ovvjament meta nqablu ma' pajjiżi oħra, eh, aħna naraw illi eh, Iva hemm affarijiet li waslu għal konflitti industrijali u eh, eh, għalhekk wieħed irid iżommhom f'moħħu meta jaħseb fuq l-irkupru fuq il-klima tal-relazzjonijiet, eh, meta jkun qed jiffaċċja kriżi qasira u anke biex ta' ruħu għal ġejjini. Jiena ġej mill-gvern Lemini ċentrali, però da ma jagħmilx differenza. Huwa neċessarju illi noħorġu konklużjonijiet illi Eh, nindunaw li aħna nabżonnom lil dawn l-imsiba soċjali involuti. Jina interessat ħafna li naqra dan ir-rapport għax eh, meta jkun hemm kriżi wieħed jara ħafna żviluppi li wieħed jiġbet il-konklużjonijiet minnhom. U nerġa' semmija din il-ħaġa aktar quddiem. Issa il-żieda fil-qat iva hemm 2% aktar minn sena għal sena u iva din hija eh, rata għolja ta' qat u toħloq ħafna pis anka fuq il-sistemi soċjali fl-Europa u ħaj zid eh, mal-fat li l-esklusjoni minn suq ta' xogħol kienet kbira tiġanka qabel il-kriżi. Għalija l-qat huwa biss parti mill-problema esklużjonijiet oħra li jeżistu jekk inħarsu lej l-esperjenzi tagħna eh, fil-ġlida tagħna fid-disejnijat kontra l-kriżi finanzjarja il-gvernijiet jew il-persuni użaw is-sistema soċjali biex jattu il-fallimenti u biex jidaħlu n nis fis-suq tax-xogħol u dan fil-fatt żied il-pressjoni fuq l-assikurazzjoni u fuq sistemi ta' assikurazzjoni soċjali. U għalhekk aħna dawn affarijiet irridu nistudjawhom aktar mill-qrib. Nistgħu naraw ukoll li eh, finanzi stabbli Eh, huma importanti ħafna eh, dawk pubbliċi speċjalment u l-bilanċ huwa wieħed li eh, importanti ħafna. Jekk ma jkollokx finanzi tajbin, bażi ta' finanzi tajbin, allura inti tispiċċa tħallas għal din il-kriżi anka wara li l-kriżi tkun għaddieta palma eh, għandek eh, artist ċinis eh, bil-bambu sticks bil-platti fuqom u qed dawarom dan kultant aħna nkunu għadin namlu l-istess ħaġa. Mela, il-qata hija veru problema diffiċli li aħna għandna qudiemna illum u naħseb illi huwa hawnhekk il ridu nużaw moħħna fl-imkien li dejja tagħna u wieħed mis-suġġetti eh, li kien hemm fil-laqa informali tal-Ministri fil-bidu tal-Lulju u għandna bżonn eh, attività e, e għanna għanna bżon e, naċċettaw anka tajiet aktar baxxi fil-qasam ta' xogħol, għat-tul ta' xogħol, għażaża biex jitlu fis-suq ta' xogħol. Issa, il-Working Time Directive, Sir sur Hughes. Mela, fil-Lulju aħna u koll kana table round uh, wara li ma rnaxin li xil-uftejjim fin negozjati biex naraw inqas asfej wasanna li nistanajtu għalli ma tantx jiena ottimista fil-meda eh, ta' żmien qasiri li ħansibu soluzzjoni. Il-Kommissjoni issa għandha x-xogħol diffiċli li tipprova issib mod ta' kif nistgħu nimxu il qudiem Nistgħu nippruvaw naħdmu b'mod kostruttiv biex nippruvaw insibu soluzzjoni. Il-pożizzjoni fil-Kunsill ma tantx imbidlet il-problemi għadhom hemm f'ħafna stati membri. Dawn iridu jiġu indirizzati u itħassib illi eh, smajna dwar l-opt-out eh, iridu nqisuha wkoll din il-ħaġa. Però mhijiex faċli biex wieħed isib bil-lanċ biex nilqu fejn fil-Kunsill u anke mbagħad fil-Parlament. Aħna ħanibqgħu naħdmu mal-Komissjoni biex insibu dan il-bilanċ, però jrid ikunu diskussjoni affarijiet kostruttivi u zgur ikonna ħafna kuntat mal-parlament biex ma er- nerġawx infallu fil-istadju li jkun jemess tal-diskussjonijiet issa dwar il-kas tal-aval meta jiena eh, semmejt il-riżultat eh, waqt il-laqa tal-Kunsill f'Diċembru li għadda waqt il-likel ma kienx hemm stat membru wieħed li kien favur li jerġa' jiftaħ il-Posting of Workers Directive. Fl-istess waqt jiena nifhem il-problemi, nifhem il-severità tas-sitwazzjoni u rridu nżommu moħħna miftuħ fi diskussjonijiet tagħna biex naw kif ħanersqu lejn din il-problema kif qed il-punta tluq tagħna meta jiġi niġu għal kasta laval, aħna dispjaċina ħafna b'riżultat ta' li CJ kif semmejt anka inti kienem anka eh, kienem il-kazijiet oħra dak tal-Lussemburgu tal-Rufertu eh, u eh, Naseb rridu nżommu maħna miftuħ u um, kemm għal-Parlament u mal-Kummissjoni biex naraw bliema mod nistgħu naqtfu il-qudiem naħseb il-Kummissjoni ħadmet tajjeb ħafna meta ippruvat tibda proċess ta' aktar trasparenza u aktar informazzjoni dawk huma miżuri tajbin bħala l-ewwel pass biex għet jimxil qoddim. qudiem U forsi il-kollega tijak is sulfa vek mux kontent bizzejiet naf. Eh, <laughs> Il-strateġija ta' Lisbona hija fi stadju interessanti qegħdin naħdmu mal-Presidenza Spanjola u nippreparaw konklużjonijiet li nistgħu nadottaw f'Deċembru li forse jkunu eh, dawn pass il qoddim biex inkunu nistgħu naħdmu eh, mill-Presidenza Spanjola tkun tista' taħdem il-iktar u jiena bħala reprezentant tal-gvern tiegħi eh, li kifet jina aħna mill-partiti tal-Lemin Ċentrali fil-waqt il-kollegi tagħna huma minn dak soċjalisti però xortat naħdmu tajjeb flim flimkien. Aħna l-qegħdin nippruvaw naraw li eh, eh, niġbru konklużjonijiet mill-strateġija eh, tal lisbonessa fej fejn l edukazzjoni, l-inklużjoni, l-ħaddiema fis-suq tax-xogħol, kif nistgħu nużaw is-sistemi differenti politiċi anka dawk li huma barra mill-qasam tagħna biex naħdmu flimkien aħna biex bekk l-Ewropa tkun tista' terġa' timxi fi triq it-tajba u aħna ħerqana ħafna li naħdmu anka mal-parlament f'dan ir-rigward. Is-sinjura jekun sari il-kollega mill-Finlandja il-pjan B. E, jina tal-lim ta' e, illi demet ikollok plan B, plan C, plan D, saċertu punt għax e, l-istoria għat ma t-repeti li l-anfisa blezzata kif forsi taħseb int fil-bidu, l-affarijiet jimbidlu, jimbidlu malajra min forsi kien jimmaġina senilu li aħna ħankunu f'din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Fl-istess ħin, ilu aħna konna nitkellmu dwar meltdown finanzjarja, falliment totali finanzjarju u uh, anka previżjoni ta' depressjoni u fil-fatt però edin f'sitwazzjoni differenti issa. Naseb jiena eh, għanna raġuni għalfej għanna zoċ widnejn u ħalq wieħed għanna nisimaw tajjeb u nisimaw il-kollegi tagħna, nippruvaw, insibu u nittrattaw is-sitwazzjoni, is-sitwazzjonijiet li huma nkunu lesti li innamlu il-bidla illi jkun hemm bżonn. Mux qed nipprova ningannakom hawnhekk jiena ma jiena naħseb li eħe eh, rridu nkunu kapaċi niffaċċjaw is-sitwazzjoni kif kif tkun dak il-ħin. Eh, għanna l plan tal-kupru l-diġa minn affarijiet għanna għetni fukkaw biex mux niprovaw in eh, salvaw l-sidin tal-banek individuali imma biex ikonna sistema finanzjari eh, sikura madwar l-Europa kollha xtina neċessarja ħafna biex nkunu nistgħu nkomplu bin-negozju tagħna fil-waqt illi fl-istess ħin nippruvaw naħdmu biex niġġieldu kontra il-qata ma tistax salva kull uh, xogħol ma nistaw naħdmu mal-ħaddiema mal-workforce kollha, nistaw naħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni tal-attivazzjoni. Aħna wara kollox ma nix qegħdin ngħixu f'dinja perfetta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela, ħa nibda billi niprofa nispondi li sur Tusas dwar il-post il uh, il-xol ta' wara Lisbona. U anka l-xqalet s-sinjura Marija Larxan, eh, nikkonferma dak l sinjura Marija Larxan il bira uh, dwar il-benefiċi mill-sistemi uh, eh, soċali li wara kollox huma ta' kompetenza nazzjonali kif tiġa edna u manna lebda intenzjoni li nbidlu din il-ħaġa. Edin nitkellmu dwar il proċesta ta' wara Lisbona, post Lisbon process, u aħna pala presidenza għanna din id-diskussjoni dwar l-assikurazzjoni eh, eh, attiva, il-politika eh, eh, ta' xol dejjem kienet waħda li tuħu miżuri attivi, pero sissa sistemi ta' sigurta' soċjali kienu passivi fl-Europa kollha u għalhekk din hija kustjoni illi aħna qed impoġġuha minn quddiem netta. F'dan ir-rigward, ovvjament, maħniex qegħdin ngħidu li għandhom jiżdiedu s-sikurta soċjali biex eh, il-nies jista' jkollhom ħajja iktar eh, eh, jissaw jirtiraw kmini eh, mis xogħol anzi minħabba sitwazzjoni demografika fl-Ewropa naħsbu illi għandna bżonn aktar nies jitħlu qabel fis-suq tax-xogħol jaħdmu għal aktar sigħat twal u joħorġu mix-xogħol għal aktar aktar tard, però il-kondizzjonijiet biex wieħed jagħmel dan iridu jkunu tajbina irrid ikonna eh, eh, ikollom aktar saħħa il-ħaddiema u irrid ikollhom irrid ikollna wkoll is-sistema soċjali attiva u aktar b'saħħita. Ħani għaf hawnhekk dwar dan. Mbagħad ħani kummenta fuq il eh, dak li qal Hughes dwar il-ftejjim li ntlaħaq bej parlament u Kunsill fil-waqt il-presidenza ċeka U issa għadin nipreparaw il-deċizjoni il formali, hija kustjoni teknika ħafna. Għandek raġun, um, Sur Hughes, għat nitċekjaw aħna li memx xi żbalji jew xi problemi fl-implementazzjoni u aħna nkunu nistgħu nirrispondu aktar il-qudiem. Grazzi, grazzi ħafna. Qed naraw li l-ħin qed jafas ma tantx konna disciplinati fl-ewwel parti għalhekk sentikom bis minuta u nofs, skużawni li qed nillejmita il-ħin u anki l-interventi tal-ministri ħan nejdilom eh, mirazno. Nisimaw Sinjura Elizabeth Lin ewwel. Grazzi. Jiena Eh, so, kontenta ħafna meta smajt li jintom f'moħkom għandkom in-nies esklużi li daw jerġgħu jisibu postom fis-suq tax-xogħol. Semmejtu wkoll il-persuni li huma morda ma li għadhom jaħdmu. Jiena naħseb li rridu niddefinixxu issa il-level eh, anki ta' eh, eżattament diżabilità jew persuna li eh, mhix f'sikkita naraw min huma verament in-nies eksklużi anki forsi mħabba reliġjon jew orientazzjoni sesswali. Għalhekk intom bħala presidenza kemm taħsbu li tistgħu timbuttaw din id-direttiva? Il-parlament u kol jiġifieri ġifiri li jaġġel bija di xtaħsbu. Grazzi ħafna. Signora Ulf Skok, umbat is-sur Elmeħ. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi tal-li l qajtu l-isterina biex tiġu tkellmuna. Jiena naħseb li l-Ministru anki Sinjura Keċefi edin maħna. Is-sur il-Ministru għandu il-baffissa. Kważi kien isu um, fada Christmas u ġabinna r regali imma mhuwiex minnu fil-fatt id dizappuntana fuq il-każijiet tal-Aval l-Viking u anki dak tal-Lussemburgu il-direttiva minima saret massima. il ceiling daħal anki biex inneħħu biex e, ma tibqax trattament indaqs tal-ħaddiema. Rajna li tneħħiet mill-labor market mis-suq tax-xogħol. Għalhekk jekk inti pereżempju ġej minn pajjiż minn pajjiżek u tmur taħdem f'pajjiż ieħor il-kondizzjoni tax-xogħol, id-drittijiet ta' trade unions mhumiex l-istess ġifiri naħsbu li għawnek għaw ksur tal-liġijiet regolamenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea. L-Svezja u kol għat t-soffri mill-problemi tal-krizi ekonomika, il-trade unions, għanna ħafna għat u s-sinjura president em, twaqqaf lill-speaker u l-speaker tgħid għadha ma mlitx mistoqsija. Mela mux tempoġi għal mistoqsija Lama tajt nix xilħin. Uh, thank you. Uh, we've heard a lot. Eh, grazzi, smajna ħafna eh, klim zbieħ u ovvjament rridu ma jkonniex l-esklużjoni naraw li konna full employment, li konna swiq ta' xogħol tajbin, imma jiena rrid nkun f'kif kif se tagħmlu dan. Sur Litoren se jibdew diskussjonijiet, is senjura Kexef jibdietom id-diskussjonijiet u se tkompli tiddiskuti. Hekk se noqogħdu nagħmlu paroli, seminars U politika attiva, x'se tkun? Politika mhux attiva, kif kienet se tkun? Ħames snin ilu smajna dal-kliem. U ħames ek niġu ħames snin oħra, nerġgħu nisimgħu l-istess affarijiet. Ma hemmx sustanza koordinament ta' third country nationals imma xej ta' sustanza. Jiena nistaqsi x'se nagħmlu għanna bżon iktar flessibilta fis suq ta' xoltana, rridu natu inċentivi lil-mini ħaddem u rridu neħu taxxi zejda. Dan se jżid ix-xogħol. Dan se jagħti spinta l-qudiem lid-dinja tax-xogħol u jiena jdispiċini ngħid li il għanna im, eh, blokki biss, għanna xkil biss fl-Europa. Iġifiri, is-swiq ta' xol kif se nagħmluhom flessibli? kif se nagħmluhom iktar attraenti sabiex min iħaddem ikun jista' iħaddem iktar. Sissa jiena f'dan kollu ma smajt xejn. Grazzi ħafna għax anki inti żammejt mal-ħin is-sur Sarkas l-aħħar intervent għal dan ir-round. Dialogante y telegráficamente eh, eh, tres, cosas. Primero sobre... Xi tlieta erba' affarijiet l-ewwel klawżola soċjali. Dina tkun opportunità eccellenti illi il-trattat tal-Lisbona kieku jkun jista' dritza ħafna mitħassi pilli jkunaw dan il-Parlament id-drittijiet tal ma drittijiet ugwali proset ġifiri eh, ta' dan. L-aval ma naqbilx ma'kom, l-affajtu ma ħafna aktar gravi mill qegħdin tgħidu intom huma miljuni tal-ħaddiema l-qedin ehm, jaffetwom dan għaliex ma memx trattat, trattament ugwali iżjed. Naħħew l il-bazi kollha li kelma memx ċertezza legali xejn u mhux faċli kif tgħidu intom mhux kustjoni li terġa tiftaħ id-direttiva għaliex iċ-ċertezza legali tfisser li nżommu s-simetrija bej l-għaniet oriġinali u r-riżultati tal-ġurisprudenza. U din hija problema enormi għall-Ewropa illi tattakka wkoll il-modell soċjali Svediż. Il-prinċipju eh, fl-aħħar mill-aħħar huwa faċli ħafna jekk inti n-nies qed jagħmlu l-istess xogħol iridu jaqalgħu l-istess paga. Nittama li jkun hemm oġġettivi konkreti ħalli ma nispiċċawx kif intqalaw hawnhekk li nparlaw ħafna minn qatt ma naslu konklużjonijiet prattiċi. Thank you very much, Mrs. Ringrazzjakom. Fuq definizzjoni ta' disabilità nerġa' lura lija mhux se il Is-Sinjura Hulfskuk Sinjura, Ah, inti segretarja ġenerali, eh, kont inna nidiskutu dan is suġġett anki fil-karigu li kellek qabel inti tal-partit tijak. Ovvjament, jekk eh, inniħdu l-kuntest nazjonali ta' pajjiżna fil-mandat ta' qabel kien possibbli fil-leġislatura ta' qabel li wieħed jeskludi eh, collective agreement minn pajjiż ieħor eh, ikun xikun il-kontenut. Issa sentenza tal-qorti tgħid li wieħed ma jistax jeskludi collective agreement minn pajjiż ieħor. Anzi, il-sentenza tal-qorti tgħid irid jiġi konsidrat biex jaraw li ma huma l-kundizzjonijiet l-aħjar. Ġifieri. Mhix ħaġa daqshekk faċli daqskem nimmaġinawa. Se nkomplu nitkellmu fuq dan kolmu għax hija kwistjoni li taħra ovvjament fuq livell Ewropew u mhux se nsolvuha kif ġipu leħaq. Għalhekk irridu nsibu il-bilanċ u nkomplu niddiskutuha jiddispjaċin. U kol aħna konna id-dispjaċina li kienem din il-sentenza mill-Qorti tal-Ġustizzja illum hemm bżonn inkomplu nikkonċentraw u konna kien ikun konna nagħmlu xogħol iktar xiera għal fatt li noħolqu iktar xogħol u ċertu industriji li jridu strutturati mħabba il-kriżi. Kien ikun aħjar kieku għamilna dan. Umbat, Sur Helmer, il jina naqbel eh, u nista nifhem il-frustrazzjoni li għandek inti għal fatt li l-mezzi skont it-trattat mhumiex ħafna ma tantx għandna mezzi għad dispożizzjoni tagħna fuq livell Ewropew fil-qasam tad-dinja tax-xogħol. l linni ta' politika tax-xogħol huma wkoll mm, jibqgħu kompetenza nazzjonali, imma fejn ma naqbilx miegħek huwa li aħna noqogħdu niparlaw biss għax mill-istati membri naraw eżempji veru tajbin sabiex ikun hemm iktar eh, ikun hemm iktar inklużjoni. Pajjiżek, pajjiżi fl-ewwel sentej tal-gvern tagħna kellna 180,000 persuna li kienu esklużi u li reġgħu sabu postom fid-dinja tax-xogħol. Dan hija ċifra kbira ħafna Eh, u koll il-politika fiskali, aħna biddilna il-benefiċi soċjali, il-skemi taħħom, eh, baxxejna il-threshold, sabiex eh, nis li kienu jirċevu xi pensjoni ta' tibilità setgħu u koll aċċess għad-dinja tax xogħol il-gvernijiet ta' qabel poġġow ir-riski fuq l-individwi Eh, ġifiri li ħallow pensjonijiet, minn riħut pensjoni kmini u anki ta' disabilità li jihdu over. Naħseb li sfida għalina hija li hemm bżonn inkomplu naqsmu il-prassi tajba bejnietna, l-esperjenzi tajba tagħna. Hemm ħafna eżempji tajbin. U mbagħad is-sur Sarkas, Iva, fil-kuntest rridu naraw kif indaħlu n-nis aktar n-nis fid-dinja tax-xogħol imma fuq livell Ewropej pereżempju rridu nerġgħu naħsbu pereżempju l-riċerka, l-iżvilupp, l-investimenti, l-edukazzjoni, dawn huma kollha punti u parametri li rridu naħsbu fuqhom biex insaħħu l-kompetitività tagħna mish xi ħaġa faċli jiena naf li e, xi kultant inħossuna frustrati, speċjalment wara il-anformali ta' Jan Shopping Eh, Kolħat saqsina fejn hu l-pakket, fejn huma eh, il-rigali ta' eh, Santa Claus ta' Father Christmas. Imma Father Christmas ma jeżistix. Dak li rridu namlu aħna huwa li konna miżuri biex nerġaw inħajru n-nies jitlu fid-dinja tax-xogħol. Biex nerġaw niġbduhom fid-dinja tax-xogħol Ovvjament, il-pakketti jidependu ħafna mill-esperjenzi nazzjonali tagħna, imma daw kollha rridu naqdu flimkien biex noħorġu pakkett wieħed tajb. Grazzi. Thank you, Madam Chair. Eh, Grazzi, Sinjura. Mhux se nżid affarijiet ġodda għal dak li huwa s-sustanza u l-inklużjoni attiva se nikkummenta biss fuq is-sinjura ta' Madam Lins għal dik li hija definizzjoni ta' disabilità. Fil-fatt, ma teżistix il-proposta minnaħa tal-Kommissjoni. Ċifri aħna ma nistawx neħdu neħdu pozizjoni aħna l-Kunsil, il-Presidenza ma pjana ċej għal matul il-Presidenza taħab bħala xogħol fuq dan. Sorry, it was your views on a new directive in access to goods and services that the Parliament... Um, kienet il-direttiva tal-Parlament li fija fiħdan il-pakket tista' jkun hemm definizzjoni tal-diżabilità. Għalhekk jiena rrid inkun naf jekk din id-direttiva tridux li tgħaddi intom matul il-Presidenza Svediża. U f'dan kollu jista' intom tinkludu wkoll definizzjoni dwar id-diżabilità. Iva, direttiva, din id-direttiva mhix fil-kompetenza tagħna fil-fatt, imma ħadna nota tagħha u nippruvaw eh, intukom risposta. Skużani, sissa saw nistana sarin, imma ma ninsawix. Grazzi ħafna, ek joġobkom ibbatunna risposta tagħkom biex ikunu nistgħu ninformaw il-membri ta' dan il-kumitat. L-aħħar round is-Sinjura Moha Moha Nowe. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq inkun naf x'inhi l-pożizzjoni tal-Presidenza svediza għal dak li għandu xaqsam mal-xol ġifiri li ikun mux definit. F'dan iż-żmien ta' krizi aħna ħadna direttiva tal-direttiva għal daw in-nies li ma jkollhomx impjieg fiss u nixtieq nkunu nafu aħna intom biskom tagħmlu dalax politika għandkom f'moħħkom. Grazzi ħafna Sinjura Turunen u mbagħad is-Sinjura Arkin. Grazzi ħafna. Nirringrazzja il-Ministri Zvedizi tal-Edin Mana. Onorevol Ministri, għandi mistoqsija lik. Ħafna kienu għajmuwa din il-problema. Mħabba li jem dil-krizi u anki l-zida fil-qat, kwantu għal sigurta soċjali u drittijiet, ġifiri l-inizjattivi komuni Ewropej, fejn edin, fejn jeżistu, kif sen waqfu għannijiet sabiex aħna nejnu n-nis li qed isofru, n-nis li qegħdin bla xogħol u li qed ibatu minn anki il-faqar. Kif se nedukawhom, kif se nformawhom, kif sen ntuhom taħriġ lil dawn in-nies? x'inhuma l-inizjattivi tagħkom? Intom, eh, intom semmejtu ħafna soluzzjonijiet nazzjonali fl-Iżvezja, imma ma rridux nifqu hemm għax il-problemi huma komuni fl-Ewropa kollha. Inti il għandek tmun responsabilta ridni fidejk. Veru li wieħed jista' jibbaża fuq il-modell Zvedis, anki fuq il- dan il-Posting of Workers Directive, per eżempju. Hemm ħafna qat fost iż-żgħażagħ bħalissa fl-istatistika torina dan għalek x'se tagħmlu għaż-żgħażagħ tagħna biex intom tevitaw li tispiċċa fix-xejn ġenerazzjoni sħiħa. Grazzi ħafna. Madam Marianne Arki. Grazzi. Signora Marianne Arkin. nous a quittés.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 popolazzjoni li għedat tixxi aħna nitkellmu dwar l-estensjoni tal-snin tax-xogħol. Imma ir-realtà hi li Zaza e, il laurijati jisibu diffiċli jsibu xogħol. L-Iżvezja għandha track record tajba ħafna fil-politika tal-impjigi, għalek nishtiq insaqsi lil Ministri, fi żmien ta' kriżi bħal dawn, tistgħu taħsbu b'xi mod kif nistgħu ntejbu l-istrumenti illi għandna tiġaħna biex nipprovdu xogħol żgħażagħ. Grazzi s-sara ħaj kellim s sinjura Sajja. Grazzi Sinjura President, Ministru, inti tkellimt dwar l-inklużjoni ta' kulħadd fis-suq tax-xogħol inkluż in-nies illi għandhom zvantaġġi u jew diżabilitajiet. Però kultant huwa diffiċli illi wieħed jirna xilu jeleb il-problemi kollha ta' tassazzjoni, eh, salarju, il-paper kollu. X'tistgħu tagħmlu fil-verità biex ittejbu sitwazzjoni tan-nies b'diżabilità? fuq is-suq tax-xogħol. Rigward il-kumpaniji soċjali f'ċertu pajjiżi hemm leġiżlazzjoni ma xorta hemm problema anke dwar l-appoġġ li jagħti l-istat. Thank you, Madam Chairman. Grazzi. Dwar il-mistoqsija tas Sinjura Moran dwar il-xogħol temporanju, aħna ħanaħdmu mal-Kummissjoni dwar is segwiti tas-sitwazzjoni naħseb li hija Importanti li dawk li qegħdin jaħdmu f'aġenziji temporani jiġu trattati eh, bl-istess mod kif jiġi trattat kwalunkwe persuna oħra fis-suq tax-xogħol, ġifieri aħna fuq dan ħanaħdmu żgur. Il-mistoqsija wara dwar x'qegħdin nagħmlu fuq livell Ewropew Din ħajkolli imweġiba fuq żewġ rispetti. L-ewwel nett għandna l-pjan tal-kupru Ewropew u xogħol li jsir li ma jqax taħt il-kompetenza tiegħi u li għandhom xaqsam ma l-ekofin u l-ministru kollha li qegħdin jippruvaw jistabilizzaw il-finanzi pubbliċi tagħna u nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nagħtu daqsxejn ta' ħaraġ ta' dar fl-ekonomija. Fil-verità ma tantx hemmx nistgħu nagħmlu aħna biex nerġgħu nakkwistaw il-fiduċja tal-konsumatur fl-ekonomija. Ja, ġej minn ekonomija żgħira miftuħa fejn għandna 50% tal-GDP fil-negozju l-esportazzjoni ġifiri interessana ħafna x'qed isir barra minn pajjiżna u din l-istess ħaġa li tottal ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea m'hemm xi soluzzjoni maġika għal dawn l-affarijiet imma l-pjan tal-kupru huwa ħaġa waħda li nistgħu nagħmlu. F'ħafna pajjiżi anke fl-Ewropa għandna automatic stabilizers li jippruvaw itaffu daqsxejn mill-effett li qed ikollha sitwazzjoni preżenti għall individwi Per eżempju anke fis-sistema ta' l-assigurazzjoni eh, soċjali fejn eh, jaf li kunem hemm problemi, anzi jitaffu naqra l-problemi. Imbagħad hemm affarijiet bħal edukazzjoni, l attivizzjoni wkoll tal-nies qiegħda. Rigward iż-żgħażagħ u x'qegħdin nagħmlu speċifikament għalihom. Ma tantx hemm lok għal azzjoni komuni Ewropea bil-qafas tat-trattat u il- trattati li aħna naħdbu fiħdanom ma tantxu possibbli, però hemm azzjonijiet individwali li nistgħu nitalmu minnhom. Kultant din hija daqsxejn frustranti l-ħaġa imma hekk ikollna nagħmlu. Hemm aħbarijiet tajba ħżiena f'dak li għandu x'jaqsam maż-żgħażagħ, Sinjura Jaċoveska. Il-qatt fost iż-żaza normalment ma jdumx ħafna għal kontrarju tal-qat fost nies ta' eta akbar. U din hija ħaġa tajba x'jekk aħna nistgħu naħdmu bl-edukazzjoni u bl-attivazzjoni għandna ċans ikbar illi nevitaw esklużjoni twila mis-suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ. Dik hija l-aħbar it-tajba ġifieri. Nasab li fi żmien ta' kriżi finanzjarja u tas-suq tax-xogħol bħal issa li hemm bżonn huma investimenti fit-taħriġ, fl-edukazzjoni u dan irid ikun investiment tajjeb biex inkunu għedna kollox, ħalli meta il-kriżi tgħadda aħna nkunu aktar ippreparati u aktar b'saħħitna biex nieħdu dak kollu li joffri lna il-futur. Jina semmejċi affarijiet dwar kif l-Unjoni Ewropea tista' tejjeb l-affarijiet ma tantx hemm x'tista' tagħmel għax ma tantx għandna għodda li bihom nistgħu naħdmu fuq livell Ewropew. U iva dina frustranti għal ħafna nies, però li rridu nagħmlu ħanara Sur Helmer semmejt inti din it-tip ta' frustrazzjoni. Nridu rridu nagħmlu aħna li nistgħu nagħmlu huwa li naqsmu l-esperjenzi tajbin u tagħna. Jiena f'jantropin konna f'din il laqgħa interessanti ferm fejn tkellimna dwar l-ar deċiżjonijiet politiċi li qatt ħadna u kien hemm eh, onesta kbira dwar l-iżbalji li saru u koll fċertu pajjiżi oħra, din importanti ħalli ħadd ma jirrepeti l-iżbalji li għamel ħadd ieħor. U bażikament aħna lekkara jiena u l-Ministru tal Sigurtajiet Soċjali u jien qed naħdmu flimkien ħalli nippruvaw nevitaw il-qat fuq żmien twil ħalli nippruvaw nevitaw li nużaw l-assigurazzjoni soċjali bħala dejjem eh, issa soluzzjoni ta' kollox mansri ikun aħjar kikun nistgħu ninklużu n-nies fis sota tax-xogħol. Sewa. So,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 li għatjon skomptatu risposta li sinjura Lin fuq il-diskriminazzjoni jina ma bqali xeħ li fnej ninauguralkom matul il-presidenza ta'kom. Grazzi ħafna. I hope the minister will recover. So do I.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 Bien, chers collègues, après un petit moment de battement. Um, signori, naħseb li nistaw nerġu nkomplu biex xoltana. Naddu għal punt numru 10 tal-agenda. Ġifiri il-vot fuq il-labbozz tas-sur oħi għal dak li għandu xaqsam mal-budget tal-2010 il-mobilizzazzjoni għal Fond Ewropew l ġustament tal globalizzazzjoni niddiskutu eżatt wara, wara li nivvota. Intom tafu li għandkom l-electronic cards ta'kom, nispera li għedin għandkom. U mela, bekk niftħu il-votazzjoni. Mela, fuq la bozz ta' mm, l-budget għanna numru ta' emendi L-ewwel waħda il-emenda 6300 favur mawħat, favur kontra astensjonijiet u l-emenda taddi 6301 favur kontra astensjoni taddi 6348 favur kontra astensjonijiet taddi 6349 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 6316 ġiet irtirata 6330 ta' rapporter favur kontra astensjonijiet taddi. 6304 favur kontra astensjonijiet taddi u koll.

6330 ta' Signora Figueiredo favur kontra ostensjonijiet ma taddix. 6335 favur kontra taddi. 6336 favur kontra ostensjonijiet taddi. 6324 għanna ħafna rapporters għawnek Tgħaddi. 6307 taqa u naddu 6308 ta' rapporter favur kontra stenzjonijiet taddi 6337 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. B'hekk niġu għas 6338 ta' rapporter favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Issa rridu nadottaw u kol l-emenda tal-komment, il-tibdi fil-komment, favur, kontra, sanzjoniet. Aċċettajni għaw kol. Mela, niġu issa għall-emenda 6339 favur kontra astensjonijiet. Din l-emenda taħdi. Mbata għanna eh, eh, dil tal-komment tal 6339 u 339 favur kontra anki l-kumment tibdi fi ġi adottat. Umbat 6317 irtirata nitvutaw issa 6328 taddi. Is-6340 taqa u naddu għal 6318 li ehm, l-emenda ġiet irtirata s-sur Stephen Hughes naddu għas 6392 ta' Sinjora Figueredo. Favur kontra sensjonijiet ma taddix. Il-6309 u 6326 ta' surori u Sinjur eh, Lovine u ma l-istess jaddu. Issa, niġu għall-emenda 6392 li miss li ġiet irtirata issa nagħdu għal eh, l-emenda 6320 għaddiet 6310 għaddiet issa morru għal 6350 favur kontra stensjonijiet għaddi. 6322 ta' Sur Hughes, favur. Din, din ġi tirtirata. Ma kellix fuq il-lista tijaj. Il-6312 ta' rapporter ta' di. 6342 ta' rapporter favur kontra stenzjonijiet ta' di. 6343 favur kontra astenzjonijiet ta' Issa, għanna bidla fil-kumment għawnek min jaqbel hija proposta. Favur u il-kumment tibdil fiħet jaddi wkoll. 6311 ta' Sinjora Figueiredo. Favur kontra astensjonijiet ma taddiċ. Ġifiri, mannix għalfejn li votaw fuq il-modifika ta' kumment. 6344 ta' rapporter. Favur kontra astensjonijiet taddi 6345 favur kontra astenzjonijiet taddi. Il-rapporter jidi għalinna li nżidu xaħġa ma din il-komment u kol il-bidla taddi 6315 favur issa naddu għall-emenda tal-6325 ta' Sinjur Hughes u Sinjura Kons favur kontra stenzjonijiet ta' di. Skużawni, le. 6325 favur kontra min qed jastjeni skużawni dan din ma diġ din l-emenda 6302 favur kontra astensjonijiet ma tandix laqqas din l-emenda. Tiddu titċekjaw 6302 nitċekjaw niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd għandu il-kartellun. Għaliex mhux qed jaħdem. Erġgħu poġġu il-kartellun. Dawruh. Naħa l-oħra. Tajjeb kulħadd ivvota. Għaw xi membri li m'għandhomx il-kartellun tal-votazzjoni? Inti il-kartellun bid-direzzjoni tajba daħħaltu? Il kulħadd iċċekkja min għandu dritt jivvota u min le rappresentanti tal-gruppi se tinsaqsijin. Mela, ejja naraw il-numru tal-voti. Is-Sur Kessler kontra. Għandi żewġ voti li il-vot elettroniku ma jaħdimx allura qed insaqsikom kif se tivvutaw. Tajjeb, mela, nalaq il-votazzjoni. Anna. Mela, Anna. 39 min nis li votaw, 24 favur, 19 kontra, memx estensjoni, mela l-emenda taddi. Kanna raġuni ċekjaw għax kienet close. Issa, għanna l-emenda 6313 għax 303 ġir tirat, mela fuq 6313. Favur kontra astenzjonijiet l-emenda taddi. 7314 favur kontra astenzjonijiet l-emenda taddi. 6347 rapporter favur kontra astenzjonijiet astenzjoni ta' di 6346 favur kontra astenzjonijiet ta' di. il sinjura Schröter. Mannix mikrofonu. Um, Sitta tlita zero snejn. U koll jiddu nifutaw. Iva, għandek raġun, Sinjura Vici President. Nifutaw fuq dan? Aħna ivvutajna 3302 u fuq eh, din kien hemm kumment li aħna ma votajniex għalih, għalhekk iridu nivvota fuq il-kumment ta' din l-emenda. Ejja nagħmluh issa elettronikament. Il-problema li aħna ma eh, votajniex għat-test innifsu. Aħna votajna fuq l-emenda u ma votajniex fuq il-komment. Ejja namluħ issa, immedjatament, u namluħ mod elettroniku. Niftaħ votazzjoni Għet nifutaw. Għal tibdil tal-komment l-emenda 3302. Il-kommissjoni kienet favur. L-erba persuni li l-karta ta' muxet jaħdem jajdu li kif ridu jifutaw. Tlieta kontra u tnejn favur. Tajjeb nagħlaq il-votazzjoni xkuħat tivvota. Mela, għanna wieħed u 40 eh, persuni li votaw, 26 favur, 10 kontra u 10 astensjonijiet. Mela, il-kumment u kol ġreġaġi emendat. Grazzi ħafna sinjura Schreiter. Issa, nivotaw fuq l-opinjoni, paragrafu 4, għanna emenda ġdida L-emenda numru 2. Em, paragrafu wieħed ġifiri, favur kontra stenzjoniet. Jaddi. L-emenda numru 4, favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 6, l-emenda numru 5, Sinjura Figueiredo. Favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 7, l-emenda numru 6, ta' Sinjura Figueiredo favur kontra astensjonijiet. Ma taddix, issa. Il-paragraf numru 9 għandi emenda orali mis sinjur ċapnoħ. Għaw min Etjoponi kontrija intom kontra. Mela, naddu għall-emenda orali tal-rapporter. għaw min qed jopponija wkoll din ukoll ġiet tirata, mela naslu għal l-emenda numru 7 ta' Sinor Figueiredo favur kontra astensjonijiet taddi issa wara il-paragrafu 10 l-emenda 8 ta' Sinjura Konz favur <clears throat> kontra astensjonijiet di ma tintlaqax l-emenda numru 9 ta' Sur Hughes, favur kontra, eh, it taddi, il-paragrafu 18 l-emenda 10 ta' Signor Figueiredo, favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa, wara l-paragrafu 19 għanna l-emenda 11 ta' Signora Konsu Sur Hughes, emenda orali ta' rapporter. Għaw xie oppozizjoni Eh, mill-lider mm, ma mhux il-każ din tgħaddi. Issa morru l-paragrafu 19, l-emenda 12, favur kontra stenzjoni tgħaddi, il-premessa ċe, l-emenda 1, sitta Sinja Figueiredo favur kontra stenzjonijiet ma taddix. Mela nivotaw fuq it-tekst kollu kemmu, nitlobkom tużaw il-vot elettroniku, niftaħ il votazzjoni u dawk li kartellun ta' mhux qed jaħdem allura jdu li kif titu tivvotaw. Tajjeb wis kullħat tivvota il-votazzjoni magħluqa. u erbajn persuna votaw, seba 39 favur, mem lebda vot kontra, erba stenzjonijiet, naħseb rapporter nistaw verament nifirħulu għawnek. Si tu li vot se déroulent comme ça, Kull votazzjonijiet kollha jkunu bħal din veru ma jkollniex problemi. Issa, kif qed qabel, Eh, il-punt numru 6 ġifiri għan nitkellmu fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropej għall-aġġustament tal-globalizzazzjoni. Hawnhekk għandna tliet każi li rridu niddiskutu u jiena nissuġġerix li noħdu għom wieħed wara liħor. L-ewwel net għandna talba minn Spanja fuq ir-reġjun tal-Katalunja u mill-Portugal fuq situazzjoni ta' um, kumpanija li jinsabu fil-Norton fil-ċentru. Il-Komitat raw litra litri wara li kienem u kol bdil mal-grupp ta' il-working group u anki mal-koordinaturi għandkom suppost il-litra li qed tagħti raġun li talbit ta' Spanja u tal-Portugal għal dawn iż-żewġ każijiet qed nitkellmu fuq l-industrija tat eh, textiles hawnhekk. U il kemm il-koordinaturi, kemm il-membri tal-working group raw li kien hemm ċertu talbit fuqtom għamlu l-argumenti tagħhom speċjalment għal għal dak li għandu xaqsam ma kem kienu ċari l spejjes amministrativi. Issa fuq it-tilet kas, iġifiri it-talba tal-Ġermanja fil kastan Nokia, ta' din il-kwistjoni il-working group, il-membri il-working group il-taqa l-biraħt l-ula, xtaqu jirġaw jirrevedu l-abbozz ta' ittra sabiex dan l-abbozz eh, seta eh, jaddi għandkom. Għalek jekk intkom tistaw ta' tuħda qatajn biex nirrevedu din l-ittra, u mbagħad id-diskussjoni nagħmluha id-darba l-oħra li jmiss li niltaqgħu ġifieri 29 ta' Settembru. Dikinhar biss naraw nistgħux napprovawha jew le. Għal dawk il-punti li ġabuna biex namlu revizjoni ta' din litra numru ta' punti li wieħed diġa jista' jarom ċari Per eżempju, naraw kif dan l-ispejjeż amministrattivi wieħed seta' jidentifikom, seta' jarom biċ-ċar u fuq il-kumitat għalissa għadu baqa ftit lura mill-li jagħti l-opinjoni. Umbat, għal dik li hija l-lista ta' min se jirċivi xi flejs minn dan il-budget? Għanna eh, xi tħassib għal l-overlapping. Ġifiri, il-font li uħorġu mill-Fond Soċjali Ewropew u li il-fondi li jiġu minn fond tal-globalizzazzjoni u il-Kummissjoni Il-Kummissjoni eh, hija attenta għal dan li ma jkunx hemm iż-żewġ fondi li jintużaw għall-istess għan u l-ideja hija li il-font tal-globalizzazzjoni jintuża biss f'każijiet meta il-ħaddiema ma jkollhomx aċċess għal taħriġ jew inkella għal xi fond ta' biex forsi jerġgħu jirristrutturaw eh, il-Kummissjoni qalet li kull ħaddiem li jirċievi xi għajnuna minn dan il-fond tal-globalizzazzjoni għandu jirċievi wkoll għajnuna għal taħriġ anki jekk dan din l ma tiġix direttament mill-fond, imma jekk forsi hemm xi fondi anki fuq livell nazzjonali. Aħna mal-Kummissjoni insistejna fuq żewġ punti prinċipalment l-ewwel net il-fatt li nkunu iktar sensittivi għal fatt kif huwa maġun ir-regolament Eh, għalissa kollox jisu mm, formali wis u anki il-membri il membri tal working group xtaqu jaraw iktar viżibilità, iktar trasparenza ta' kif juża eh, dan il-font il-istat membru. Li sissa il-mezzi ta' kif jisiru dan mum identifikati. Iġifiri dan għal inkwantu għal kas tal-Ġermanja u l-argumenti tana li għamilna. Għalek, għalissa ma rridux niddeċidu fuq il-Nokia li ġiet prezentat minn Ġermanja, imma naħseb li dawk il-kollegi li jixtiequ forsi intervjenu f'dan l-istadju jistaw jagħmlu dan għax x'nista x'jista' jiġri eh, eh, nitalmu xi ħaġa ġdida forsi. Aw xi ħadd li jixtieq jgħid xi ħaġa? Le ma kienitx għal din ir-raġuni xtaqt nitkellem xtaqt nistieden. Eh, nixtieq ngħid li l-Presidenza għandha il-votazzjoni ta'mila ftit iktar bil-mod. Għax ħafna drabi tant niġru li l ikonna ċans. Aħna nirriflettu nivutaw forsi inqajmu xi punti. Għanna lista tal- votazzjoni li anki hija żgħira zaħira li wieħed irid jaqra u jqot attent dejjem hemm ftit ħin għax Eh, wara li nkunu smajna traduzzjoni ħafna drabi l-qasib għanna ċans biex aħna nollu subajna. Għalek, għal darboħra jiena nishtiq nappella għalek, nittolbok li il-votazzjoni tamela ftit iktar bil-mod tant natu ħin niddiskutu li mbagħad ir-riżultati jisna iġri u ġerri hawnhekk u il-vot il speċi jisna laqas biss ikonna ċans aħna eh, ngħidu eh, kif naħsbuha. Eh, Nixtieqek toqgħod attenta, grazzi. Iva, kien um, point of order li ma kien kellu xejn xaqsa ma dak li ngħid ngħid jien irridu naraw kif se ngħixu flimkien imma naħseb kulħadd irid jitallem jivvota wkoll b'ċertu ritmu, ritmu kemm xejn maġġel. Is-Sinjura Moha. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, fuq ix-xogħol li qed nagħmlu flimkien fuq dawn iż-żewġ suġġetti l-ewwel nett jiena xtieq ngħid li fil-kuntest tal-negozjati li għamilna l-bira fuq dan is-suġġett aħna sodisfatti ħafna nistaw nejdu li għanna dossier li nistaw naprovawom fil-kontest ta' dan il-font. Iġifiri, dan kollu juri kemm aħna impenjati. Issa, fuq dawn iż-żewġ każi tal-Portugalu ta' Spanja, mir-risposti li ġew minnaħa tal-Kummissjoni u anki riserva ovvjament tal-follow-up li għandu jkun wieħed veru bħafna attenzjoni sabiex ikun hemm rispett għal l-ugwaljanza, ġifiri il-problema tal-gender issues, dawn huma huma każijiet importanti ħafna kemm għas-settur tat-tessil u anki għar-reġjun fejn qed jara li ħafna nies qed jiġu mibgħuta mill posta xogħol ġifieri qed jisibu ruhom qiegħda. Hemm xi 1600 hemm u jew 1600 persuna li qegħdin isofru konsekwenzi koroħ. Għalhekk irridu neżaminaw kull każ għalliħ. Naraw eżattament kemmen persuni li se jintlaqtu minn dawn il-pjanijiet biex jiġu mibawta mill posta ta' xol. Issa fuq il-kastan Nokia, mal l-informazzjoni li tajtna inti nixtieq insemmi li huwa importanti li jkun hemm fiżibilità fuq il-fondi reġjonali li wieħed jista' forsi eh, juża, ġifri mhux dawk nazzjonali, imma anki l-fondi reġjonali li jistgħu jeżistu li wieħed ikun jista' jibbenefika jibbenefikaw minnhom. Il-Fond il, il Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Globalizzazzjoni, il-fondi nazzjonali hemm ukoll il-fondi reġjonali li wieħed jista' juża Għalek, għanna bżon nirriflet, nkomplu nirriflettu. Grazzi ħafna. <clears throat> Grazie. Grazzi. Jina xtaqt nkompli ma dak li il-kollima ta' qabli biex nirringrazzjakom ta' dan ix-xogħol tan effiċenti u tant effiċenti u tant rapidu li ħaj wassalna biex nindirizzaw din il-problema f'dan il-każ dawk ir-reġjuni mill-quta fl-Ewropa minħabba Eh, dan f'dan is-settur tal-industrija tat-tessuti jiena ġej minn Katalunja li hija autonoma per hemm ħafna nies hemmhekk illi qegħdin naħarsu lejn l-Ewropa b'daqsxejn ta' tagħma. Maħniex aħna weħedna, maħniex ħajt qudiem il-problemi tagħhom. Alla grazzi tax-xogħol tagħkom dan nasab il-preġudiment effiċenti ħafna u ħaġa tajba li naraw kollox każ b'każ dwar il-każ Ġermani, Sinjor President, jiena wkoll naħseb li dan huwa kompatibbli huwa ħaġa tajjeb ukoll li hawnhekk inkunu effikaċi u naħdmu bisħieħ inħarsu lejn il-fondi Ewropej biex kollox isir b'mod leġittimu. Jiena naħseb li dan qegħdin insegu triq tajba hawnhekk għax mekta ikunem ħafna kazi involuti rridu nevalwaw kull wieħed fuq il-mertu tiegħu u nittamaw li xinna nsibu soluzzjoni għal kull wieħed b'mod tajjeb u b'sensittività soċjali. Grazzi. Grazzi, Signora Figueiredo. Grazie ħafna, Sir President. Jena Nishtiq nifraħlek. Naħseb li l-biraħ fil-grupp ta' ħidma sar ħafna xogħol tajjeb fuq dawn il-każijiet sal-Portugal u Spanja. Kien hemm verament ħtieġa li dawn il-ħaddiema nappoġġawhom. Kien hemm ħafna Eh, nies li jenataw essenzja u fil-fat fil-Portugal is-sitwazzjoni saret iktar serja mill-li kienet fl-2008 meta konna applikajna oriġinarjament tal-lajnuna. U bis-saħħa li tal-lajnuna li nata il-nar naxina nifacċaw is-situazzjoni aħjar, semmejtu n-nokja intom. Għanna kena diskussjoni dżajra dwar dan u maħsib xie għandi xinżit iżjed fuq u bazzikament jina favur. Grazie signora Jasovitska għalit li ma t titkellem, Surman, Tamasman, l-axar Grazie signora President bħala MP Ġermaniż m'għandniex niskellem biż dwar il-Ġermanja, nista' nitkellem ukoll dwar Spanja u l-Portugal. Imma irridu nuru solidarjetà nsammu Nokja u għax mhux għax marx niskellem fuq it-tassuti maġ is-settur tal-mobile eh, phones huwa importanti ħafna għanna politika soċjali li rridu nistudjaw u koll. Il-qatt ġa għabbes l-10%. Idu mbaxxuħ nizluħ dal-ammont għax da serju hawnhekk mhix biss dawk in-nies li huma direttament impjegati minn Nokia manki l-fornituri tagħhom qed ibatu. Din hija katina sħiħa u tajtna deskrizzjoni preċiża ħafna. Jina nappoġġa u koll eżempi li tawna kelma Spanjoli, Portugiżi u l-affarijiet huma simili fil-każ Ġermaniż. Hessen fil-post li ġej minnu jien hija hemm problema, però mhux hemmhekk biss il-problema, il-problema qiegħda mal-pajjiż kollu. Jekk naħdmu fl-imkien aħna għanna il-Fond Ewropew għal globalizzazzjoni u dinija eh, proċedura tajba u naqbel ma' kellima ta' qabli dwar dan. Grazzi ħafna baqa li żewġ kellim oħra issa li u jitkellmu Sinjura Reġina Pastas Slowen. Grazzi, Sinjura President, malajr malajr, xtaqt ngħid kentejn biex nirringrazzjak u ngħidlek proset ukoll u nirringrazzja lill grupp ta' ħidma għal riżultati illi tiġa inkizbu. Dina situazzjoni pjuttost gravi li qed tolqot lil Portugal e, tas e, ta' tas-sattili b'mod partikolari ntlaqat hawnhekk. Aħna batejna mill-effetti negattivi ta' globalizzazzjoni u dan il-fond ta' globalizzazzjoni huwa wieħed importanti biex nejnu dawk loqsma bħal dan li għadni kif semmejt tal-Portugal illi intlaqtu b'mod ħażin ħafna dwar dan għanna mm, kompetizzjoni għanna affarijiet importati li ġejjin minn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw bħal ċina b'mod partikolari u ċ-ċittadini Portugiżi qegħdin ibatu għandhom bżonn ċans li jadattaw ruhom. Aħna li nixtiequ namlu għali li innaqsu kemm jista' jkun l-effetti dannużi. Is-sitwazzjoni meta aħna ressaqna t-talba tagħna kienet diġà ħażina ħafna, imma xorta kienet aħjar milli hija llum il-ġurnata kif ġejna issa. Dan huwa font ta' solidarjetà u dan saħħuh ukoll il-kelma ta' qabli. Idu nkomplu nsaħħuh dan ħalli natu l-istess tip ta' tweġiba wkoll l-istess tip ta' reazzjoni għal sitwazzjonijiet oħra simili bħal dak li għandna eh, fil-Portugal. Grazzi. Is-Sinjura Jutta Steinbrook mbagħad Is-Sinjura Cestenska. Signor President u kollegi, nixtieq ngħidilkom kemm importanti għan Nokia fil-Ġermanja lil kollegi. Iħaffu l-appoċ tagħhom u innaqsu il-burokrazija. Hawnhekk qegħdin jintilfu l-impjiegi. Iġifiri l-għajnuna tinata malajr. Għajnuna l-aktar taħriġ u li weħ nerġaw indaħlu n-nies li tilfu x-xol tagħhom fis-suq tax-xogħol. Grazzi l-aħħar kellima issa, Sinjura Brezewska. Grazzi, Signora President. Jina bħala membru ta' Kumitat tal-Budget ikolli najt li dan il-Kumitat diġa diskussi il-ħagġa il biraħ u f'dak il-Kumitat appoċċa għal dawn il-proposti. Dan id-dibattitu interessani li li għax naf xinu l-sfond sa dawn l-applikazzjonijiet. Jina jiddispeċini illi u maftit l-applikazzjonijiet li nirċivu mill-istati membri għanna ammont annwali ta' 500 miljun euro allakati għal-jom, imma kull man faqna dis-sena huwa 5 miljuni minnhom ġifiri jina nixtieq nħeġġeġ l-istati membri biex japplikaw iżjed. Ma nistax nemmenu li 3000 jew 4000 ruħ biss tilfu fuxolom minħabba l-kriżi m'għandix dubju li hemm iżjed. Nittama li jkun hemm iktar applikazzjonijiet biex in-nies jibbenefikaw minn dan l-appoċ li għedin nofru u għanna u koll nżidu l-arfin dwar dan il-font, ħafna nisma jafu li jazisti. Grazzi kollegi. Tiftakru xattilkom fil-bidu. Il-kazijiet Portugiżi u Spanjoli. diġa informajna dwarhom bil-miktub il-Kumitat tal budget Jiena xtaqt nfakkar lil membri x'inhi l-pożizzjoni tagħna. U aħna informajna mbagħad permezz ta' ittra wkoll il-kumitat. Rigward il-każ tal-Ġermanja, issa dan aħna nerġgħu niġu għalih fil-laqa li imis fid-29 ta' settembru. Naraw litra u nivvotaw mbagħad. Jekk tiftakru tajjeb fl-aħħar fit-tmim tal-aħħar leġislatura daw kienu tibdiliet illi saru fir-regolamenti u fir-regoli illi skontom irid jaħdem dan il-font. 500 miljon huma ħafna flus. Possibilta il nimmobilizzaw dawn il-fondi għal periodu it-twal huwa ta' 24 xar u l-possibilità illi nikontribwixxu 75% fil-proġetti ta' ġustament fil-bidu kienet 50 biss fil-mija. Ġifiri kienem ħeġġa kbira dwar dan it-tip ta' fondi. Dan għandu iwassal għal e, flus illi jaslu iżjed għant in-nies li tassew jaħtiġuhom. Għan naħseb illi għallum bizzejjed dwar dan l-aħjar li ngħaddu issa dritt għall-aħħar punt fuq l-aġenda skużani, Sir Mann. Signora President, jina xtaqt il-ressaq point of order, ma tant għana diskussjoniet fil-Parlament Ewropew illi kol meta naslu f'sitwazzjoni specifika. Kuħad id-nara ma t iċtamlu tamlu għajak, t-idu tuża dan sew, Aħna naqblu li il-fond ta' globalizzazzjoni intuża tajjeb ikonna jitra mbagħad votazzjoni ma mbagħad wara rridu nieħdu l-opportunità fil-Parlament sabiex ikonna dibattitu speċifiku dwar dan għaliex is-solidarjetà ma tistax tfisser biss trasferiment ta' flejjes irid ikun hemm ukoll opinjoni pubblika. Ġvena, għedin nuru solidarjetà b'mod ġenerali, Dana irridu għajmuħ bħala punt speċifiku. Meta aħna konna għadin nitkellmu dwar il-mobilizzazzjoni tal-flus, ma kienx diskussjoni ta' diskussjonijiet teoretiċi. Rridu naraw kif nistaw aħna eh, nilqaw situazzjonijiet tal-ħaddiema. Għalhekk aħna flessibbli ħafna. U Kultant l-affarijiet ma meta niġu proċedura jkunu diffiċli, veru. Però meta ħarsu lejn rapport annwali. Nistgħu nagħmluha din il-ħaġa l-2008. Irċivejna rapport minn kummissarju fl-Ulju jekk missejjer żball u tġanna fil-Kumitat tal-Budget ħajjam ir-rapport dwar dan aħna nixtiequ illi indaħlu proċedura ta' kooperazzjoni msaħħa. Dan naħseb huwa l-aqwa forum għat-tip ta' dibattitu illi qed tirreferi għalih int. Ma nixtieqx li nerġa' niftaħ dan il-diskussjoni għax għandna punt importanti fuq l-aġenda. Tan xagħti jixtieq jiskellem. Signor, dalim baddaqsek, nalaq dal-punt. Iva, fil- qasir. Wara li smaġ għal il-Sinjur man naħseb illi idu nħdu nota illi aħna rridu um, nirreagġixxu mara kemm jista' jkun fuq l-affarijiet. Anki il-follow-up, l-affarijiet, il-proċedura, rridu noqdu attenti bil-mod kif noħorġu l-flus. Naraw jekk dan għax fil-fatt bizzejed biex nindirizzaw il-credit crunch għandna bżonn ta' osservazzjoni u ta' reazzjoni. Grazzi, Sinjura President. Iva, il-prioritaji li nejnu l-ħaddima. Imma x'maġni ta' flessibilta għanna rigward Nokia, forsi mistoqsija naiv ħafna noċenti minn persuna ġdida hawnhekk imma hemm sanzjonijiet x'nix nistgħu nagħmlu. Għandna kriżi wkoll għaddejja. Il-grupp ta' ħidma indirizzat din il-ħaġa u b'mod partikolari ħarisna li problemi li kolna meta Eh, nitrigerjaw il-font. Din hija ħaġa li għadem mek biex tgħin l-ħaddima mhux il-kumpanija. l qafas li fih eh, Nokia ta' t-sensi tqajjem fil-grupp ta' ħidma fl-isfond politiku ta' diskussjoni ġenerali tagħna u l-maġġoranza tal-membri tal-grupp ta' ħidma ħassew li ma kien hemm l-ebda effett dwar fil-fat jekk għandni xejn ħaddiema jew le. Ma taffettwax. Din hija tip ta' ħaġa li rridu indaħlu f'evalwazzjoni aħna Zamma f'man evaluazzjoni tal-rapport annwali tagħna l-mod ġenerali kif il-kumpaniji jagħmlu l-profitti, eh, jagħmlu r-allokazzjonijiet tagħhom u jagħtu s-sensi tagħhom. Li rridu namlu aħna huwa jekk hux se nagħtu flus mill-fond jew le lil dawn il-ħaddiema. Dak u xogħolna. Ovvjament aħna maħniex se eh, nikastigaw il-ħaddiema għal dak li għamlet il-kumpanija. Nifqu għaw illum f'dan il-punt, mbagħad kif qedtilkom ikollna dibattu sostantiv meta niddiskutu rapport annwali. Naddu issa għall-aħħar punt fuq l-aġenda. U din naħseb li huwa punt importanti ħafna għaliex aħna jrid ikollna diskussjoni preliminari fil-bidu tal-leġislatura tagħna. Irridu naraw x'inhuma l-prijoritajiet. Irridu nevalwaw fl-imkien fejn huma il-prioritajiet eh, li natu aħna biex bekk nkunu nistgħu nifhmu x'inhu ma responsabiltajiet tagħna u x'inhu ma eh, x'inhu x-xogħol li rridu nagħmlu biex nilħu l-objettivi. Irid ikollna dibattitu miftuħ kemm jista' jkun meta nżommu f'moħħna li 60 fil-mija tal-membri u ma fil-fat membri ġodda. Jina membru ġdita dal-komitat, per eżempju. Em zew affarijiet idu nżommu f'moħna, l-ewwel nett irridu naraw il-wirt il ħadna aħna minn għand il-komitat ta' qabilna. Però mbagħad irridu niddefinixxu direzzjoni strateġika tagħna. Rigward l-ewwel aspett mela dak illi ħallewna ta' qabilna kif rajna fil-diskussjoni tal bieraħ u tal-lum, ċertu affarijiet u masqa impass. Per eżempju, drittijiet supplementari. La parlament adotta fl-ewwel qari fl-2007 il rapport on Writing u minn dak iżmillaw daġin blokkat. Issa kummissjoni tixtieq terġa' tmexxi l-affarijiet permezz ta' Green Paper. U allura aħna għandna l-obbligu li nerġgħu lura għal dan is-suġġett. Ampassiħor, il-servizzi soċjali. Il-Parlament Ewropew talab għal dritt inizjattiva biex jara xinu jisabilixi l-ambitu ta' dawn is-servizzi li huma esklużi mid direttiva ta' servizzi infisa l-Kommissjoni fil-programm ta' ħidma tagħha ħarġet biss b'komunikazzjoni waħda. Ġifiri għemmek jridu nerġaw immorru l-ura. Impoġġu rasna x-xol. Irridu informazzjoni minn naħta komissjoni dwar proċedura ta' ksur lejn żewġ stati membri illi ma implementawx id-direttiva b'mod korrett. Fl-istess waqt nistgħu nsolbu rapport dwar l-implementazzjoni tad direttiva li kellu jiġi adottat fil bidu tas-sena imma li ġie mblukkat mill-Kummissjoni mill-kulleġġ tal-Kummissarji. Ir-rapport tal-Sena Ewropea 2010 il-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali dan ħajkunu suġġett importanti ħafna din is-sena aħna nixtiequ li nħarsu lejn il-possibilità li nevalwaw politika li jaf ikunu effettiva f'dan il-qasam. Punti ieħor li diskutejna fid-dettall il-biraħ fit-tul il-rapport. il-ħiniet tax-xogħol għal-sewwieqa. Nisir li ħadmu bħala sawiqa ta' U ħanħarsu kollejn proposti fil-qalimis tal-kumitat, speċjalment dawk il-membri li ħakun għadinu wafqu budget line ġdid li aħna dan kif votajna fuq fil-qafas tal-rapporturi. Dawn huma suġġetti ġodda illi nafu għadin na qudiem anke fid-dawl tal-Strateġija tal-Lisbona tnejn tkun relevanti għalina u koll u ħajkun hemm ukoll xogħol kemm ukoll dwar xogħol staġjonali għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li nistennew l-Kummissjoni biex tibda minn hawnhekk. Ġifieri li ngħidu li fost dawn il-punti kollha illi għandna qudiemna il-Postings Directive għabbażi tax-xogħol li sar qabel mill-kumitat ta' qabel hawnhekk hija waħda mill-iktar punti kruċjali ma nixtieqx l wis din l-introduzzjoni tiegħi jemmen proposti oħra illi trasqu b'mod partikolari l bira fil- eh, dawl tal-Maslay of Directives fej forsi nistandu xi inizjattivi fil-qasor però nerġa' fil-qosor it-tieni suġġett li qed kom Nixtieq nisħaq żewġ punti dwaru. Irdu naraw aħna fuq ix ħanafsu, emma affarijiet li irdu nsaħħu u illi niddiskutu iktar fix-xogħol konġunt tagħna. Hemm pereżempju affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ekonomija li mbagħad għandhom x'jaqsmu wkoll ma l-att soċjali ġifir l-affarijiet mhumiex daqshekk abjad jew is is-swed. U appunt importanti ferm, speċjalment meta nħarsu lejn ir-rata tal-qat fl-Ewropa nkwetanti ħafna. ħafna drabi meta nħarsu lejn l-affarijiet minn min lenti ekonomika ma tirrealizzax is-sinifikanza tal-qat u l-effett ta' da li qed ikollu t teddida tal-qat fuq in-nies u ċ-ċittadini. Dan punt ieħor li huwa kruċjali għalina. Il-governanza tajba fil-kumpaniji, per eżempju, Ja naħseb li fost is-soluzzjonijiet potenzjali li għanna qoddimna u li inħarsu lejn is-salarji kif l-impjegati huma rappreżentati fil-kunsilli tagħhom, kif l-amministrazzjoni u l-kunsilli jissupervizjaw il-ġestjoni ġenerali tal-kumpanija. U dan irridu nagħmluhom biex ma nirrepetux l-balji li saru qabel. Il-Kumitat Legali wkoll għandu eh, sem f'dan kollox, però aħna qegħdin fiċ-ċentru ta' kollox u jdu nkunu proattivi allura fuq dawn il-punti. Għaliex, xi darba oħra fuq l-aġendi li ħajkolna qudiemna ħa narawhom. Nittama li kont fil-qosor u issa ħanaddi rappreżentanti tal-gruppi biex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 meta smajtek tgħid illi ħaj konna dibattitu veru. Kultant id-dibattiti tagħna u l-proċeduri tagħna għandhom ħafna nuqqasitajiet, nuqqasitajiet, u għem bżon li ikonna dokumenti anka bil-miktub eh, għax jekk ma nifukkawx eh, id-dibattu tagħna fuq dokument noqogħdu niddiskutu ħafna affarijiet b'mod in ġenerali imma ikonna karta strateġika li fija jkun fiha bidu ehm, korp u tmiem inkunu nistgħu aħna eh, niddibattitu b'mod niddiskutu b'mod strateġiku. Nemmen ukoll illi il-dibattitu huwa wieħed importanti ħafna imma għandna bżonn dokumenti imqar informali u anka għandu jkonna flessibilità fil-istrateġija tagħna. Eh, meta jkonna dan id-dibattitu mbagħad aħna nkunu nistgħu noħorġu dokument ta' l-istrateġija. Jekk ħanitkellmu dwar prioritajiet, allura ma nistawx inħallu barra il-persuni b'dizabilta il-vulnerabli dawk li huma qiegħda u dawk li din jgħixu fil-faqar. Kulħadd irid uh, jaħseb f'min huma dawn il-gruppi ta' priorità il-vulnerabli. Meta nkunu nafu minn huma nkunu nistgħu mbagħad niddiskutu s-sur Serkis issa. Grazzi, Signor President, jina u koll fil-qosor għalix dak li għadu kif qal il-kollega ri forsi nistgħu nagħmlu xi dokument żgħir fuq li jitqassam l membri kollha speċjalment għax-xogħol li sar hawnhekk fis-sekretarjat ukoll ta' xkien l sfant ta' din ta' dan il-komitat u x'inhuma il-triq li ħaneħdu l qoddim forsi din hija ħaġa illi nistgħu niddiskutu għandna diskussjoni politika fl-aħħar mill-aħħar u mhux amministrativa kif kien għatiet jgħid sur Oġi, jina sempliciment xtaqt najt fissmi u anke fissem il-kollegi soċjalista forsi staw xaħġa xi ħaġa huma illi jien Sinja President, naħseb li l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hawnhekk huwa li nqajmu l-ambjent. L-ambjent illi huwa f'sitwazzjoni kritika ħafna u dana jaffettwa il-kwistjoni soċjali, situazzjoni ekonomika u ċittadini Ewropej ituħ importanza kbira għaliex hawnhekk il-Parlament mhux dejjem niftehmu, mhux dejjem niftehmu x'ngħidu għaw ħafna dizinteress illi qed jiżdied bej il-ħaddiema u e, bejn hemm differenza bejn klassijiet soċjali wkoll speċjalment naraw dan inqas ta' diżinteress fil-nies l-iktar żvantaġġati. Jiena naħseb illi il- rridu nuru li l-Unjoni Ewropea għandha dimensjoni soċjali għalhekk f'dan iż-żmien ta' kriżi tal-Unjoni Ewropea aħna bħala soċjalisti naħseb illi aħna rridu nuru illi aħna progressivi hawnhekk f'din eh, f'din il-kummissjoni kif dejjem provajna nuru li tukolna aġenda illi tirrappreżenta jekk mhux mija fil-mija l-affarijiet li qegħdin jinkwetawna l-mena juri illi qegħdin mixjin il-qudiem biex ikollna aġenda soċjali għall-Ewropa. Jina naħseb illi hemm żewġ affarijiet li jispikkaw mill-ewwel. L-ewwel għandna kriżi ekonomika, naħseb li jkun importanti illi aħna u d ċittadini tagħna natu idea ċara li aħna favur inizjattiva autentika Ewropea sabiex niġġieldu kontra konsekwenzi soċjali ta' kriżi ekonomika, speċjalment il-qatt u illi Eh, nerġaw ninkludu il-nies li tilfu x-xogħol tagħhom fis-suq tax-xogħol biex nuru lid-dinja li l-Ewropa mhux biss kapaċi illi tiddibatti ma kapaċi wkoll tieħu deċiżjonijiet. U li din kriżi ekonomika ma tkunx biss eh, ovvjament ma tinkludix biss l-industrija li huma l-bażi ma qed taffettwa fil-verità individwali nisa u rġiel hemm barra illi huma inkwetati u effettwati ma temm ovvjament il-qafas liħor illi hija il-kaxxa tal-għodda tagħna għandna llum rajna fil-ispreżenta Zvediża ma qaltilna xejn m'għandhomx strumenti, m'għandhomx proposti, m'għandhomx xejn. Aħna nixtiequ li jkun hemm strateġija intergovernamentali għal perjodu post-Lisbona sabiex nkunu nistaw ikonna l-odda li bijom nistaw nintervjenu fis situazzjoni Ewropea u mhux inħallu illi id-drittijiet tal-ħaddima tagħna dejjem is-sitwazzjoni tiddeterjora għandna l-pensjonanti għandna l-morda wkoll iridu ninkluduhom. Dawn huma n-nies li qegħdin jiġu affettwati mid-deċiżjonijiet tagħna, ġifieri aħna rridu inizjattivi konkreti. Din hija direttiva illi hija simbolu tal-vizjoni tal-Parlament, tal-Konsillu, tal-Kommissjoni u rridu aħna li nżommu il-dinamika bejnietna biex ma ninsewx il-din fl-axħar mill-axħar l-Aġenda Ewropea hija mhux agenda ekonomika ma agenda ta' drittijiet soċjali illi taffetwa l ħaddiema tagħna u taffetwa wkoll is-sigurtà tal-ħaddiema tagħna trid tkun trid tkun bilanċ issib bilanċ bejn eh, l-affarijiet kollha li rridu nindirizzaw. Kien hemm xhur illi eh, inna niddiskutu ma' l-imsieħba soċjali, jalla jalla naslu Eh, f'deċiżjoni u soluzzjoni. Imma nasab li dawn se komplu ma nax bil-bejnietom. Grupp liberal Nepala, donc je vais donner la Madame Elisabeth Lin. Grazzi, il-Sinjura Harkin miex edha għawek, imra il-Sinjura Lin unbat Lambert għal-ħodor, grazzi ħafna. Iva, ħafna punt interessanti li għet jissemmaw jiena pala kumitat nixtieq illi f'dan il-mandat inħarsu lejn l-implementazzjoni. Naddu ħafna liġijiet, għaddejna ħafna liġijiet fl-10 snin li għaddew, imma ma tantx qegħdin naraw jekk din leġislazzjoni hijiex implementata tajjeb fl-istati membri u nixtieq li jkollna rwol li aħna nagħmlu dan il-monitoraġġ skrutinju ta' din il-leġislazzjoni Eh, u kif għalli sorjers eh, dwar il-dokumenti. U għajt ħares lejn il-leġizlazzjoni u għal fejmi jix edha tiġi implementata tajjeb u x'nistgħu nagħmlu aħna bħala kumitat biex nifaċilitaw l-affarijiet u dini hija xi ħaġa li anke kumitati oħra qed iħarsu lejha imma jina jidir li xaġa stramba li nżidu leġizlazzjoni meta leġizlazzjoni mhijiex qiegħda taħdem. Flok inħarsu le leġizlazzjoni u naraw jekk nistawx nirrevokawa u jekk ikonna bżonna eh, nużawa u minn flok nagħmlu affarijiet li jistgħu jaħdmu aħjar anzi. Jiġifieri aħna rridu naraw il-proċess kollu tal-implementazzjoni ta' dawn il-liġijiet, per eżempju tal-Small Business Act biex naraw kiex qed tiġi implementata tajba Eh, din, din hija importanti ħafna fil proċess leġislattiv. Mbagħad nixtieq li nikkonċentraw ukoll eh, eh, fuq il- korrimenti per eżempju, l-imsiba soċjali għalu li aħna edin naddu mill-leġislazzjoni kollha dwar dawn needle stick injuries id-diskutajna anka fis-sajf eh, din il-ħaġa forsi rridu nagħmlu pressjoni fuq il-Kommissjoni biex jagħmlu segwiti, segwitu tal dak li ntqal mill-imsiba soċjali nistgħu xi ħaġa li nagħmlu progress fiha. Mbagħad hemm ukoll il-kussjoni tal eh, anti-discrimination illi naraw illi anka fil-Kunsill u ma jirrispettaw il-votazzjoni li tkun saret fil-Parlament Ewropew u anka mill-Kumitat ta' Civil Liberties u dal-Kumitat um, anka fir-rigward ta' kooperazzjoni imsaħħa u forsi nisaw nitkellmu ma' l-Civil Liberties biex eh, Nisfulzaw li l-Kunsil biex irrispettaw l-impenji tagħhom dik hija l-idea. L-idea li jkollna dokument biex bekk il-membri kollha mill-kumitat eh, daw ġodda speċjalment ikunu jistgħu jitlu fil-proċess u fil-mandat tagħna eh, li għandna qudiemna. Grazzi ħafna. Jean number issa għal eh, grupp tal-ħodor. Umbat għanna il-dibattitu ġenerali. Jean Lambert, l-ewwel. Grazzi ħafna, Signor President, aħna naqblu miegħek mal-ħtieġa li dan il-Kumitat ikun aktar preżenti eh, f'ħafna eh, mid-diskussjonijiet ewlenin li qegħdin iseħħu bħalissa U waħda minn dawn id-diskussjonijiet huwa il-reviżjoni tal-aġenda tal-Lisbona l-aġenda l-ġdida ġifieri, u mbagħad irid nħallsu wkoll kif din se torbot ma' ħafna mill-kwistjonijiet illi għaw f'Copenhagen din is-sena l tibdil fil-klima pereżempju inqas karbonju e u anka x-xogħol li ħajġi affettwat qed isir ħafna xogħol mill-DG Enterprise li qed iħares lejn dawn il-green jobs u green employment u mhux qegħdin norbtu ma' dawn id-diskussjonijiet aħna b'mod serju f'dan il-kumitat. U għalhekk naħseb illi dan din hija dimensjoni importanti ħafna mhijiex biss kwistjoni tal-persuni li jrid kollom ix-xogħol imma x'tip ta' xogħol se jkollhom u anka oqsma oħra e, bħal pereżempju huma il-kondizzjonijiet tax-xogħol naħseb li l-istudju li kellna l-bira kienu koll e, xi ħaġa li aħna rridu nqisuha u insegwuha għax din torbot mal-kussjonijiet l-oħra illi tqajmu dwar l-imsieħba soċjali u qed nħarsu lejn ftejjin magħhom u anka l-liġi u rridu naraw din xi tfisser kif qalet il-preżentazzjoni tal-bieraħ, pereżempju id-djufija ta' wieħed jew żewġ elementi, pereżempju ta' self-employment u l-implikazzjonijiet Eh, li ma dawn il-kussjoni ġodda, per eżempju, l-flex security li aħna wkoll interessati fuq f'dan il-komitat. U għalhekk irdu ġeneraw kif aħna ħan norbtu dawn l-elementi kollha fil-revizjoni tal-Lisbona u fil-pjan tal-kupru issa dwar l-implementazzjoni jina interessata u koll X'ifisser fisser dan pala linja ta' gwida ta' xogħol u kif qed jiġu adattati daw e, it-fit mal-pjan eh, tal-kupru kien hemm il-kwistjoni tal-impjeg ta' żgħażagħ u tal-persuni b'diżabilità u ta' daw anzjani kif qegħdin jaħdmu daw eh, mal-pjanijiet nazzjonali għax f'dan il-komitat aħna nridu nkunu nafu ma dawn il-pjanijiet ta' tazzjoni nazzjonali. Naqbel ukoll ma dak li jintqar dwar l-implementazzjoni forsi eh, mhux qed nifmu għal istess ħaġa, ma eh, meta nħarsu lejn l-implementazzjoni jgħina niftakar ukoll kustjonijiet eh, li semmejt pal posting of workers pereżempju u anka l-ħaddima ta' trasport din aħna smana li hemm biss 2% tal-xufira li qegħdin jiġu ċċekkjati pereżempju għalfejn għalfejn x'inhi l kustjoni għawni, din implementazzjoni ħażina tal-istati membru jew leġislazzjoni li mhijiex tajba. U l-istess ħaġa dwar il-xogħol mhux dakjarat li smajna dwar dan il-komitat mela jekk nistgħu nħarsu lejn dawn kif integraw dawn il-fatturi kollha mal-strateġija ġita Lisbona. Allura ankunu nistgħu nimxu aktar il-qoddim aħna interessati u koll bħala e, grupp fil-inklużjoni soċjali u, u koll fil-kwissjoni tal-poverta tal-faqar. Grazzi ħafna, Mr. Lambert, Grid Brown umbaz Isabel Mora. Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb illi uh, ħafna minna għanna problemi li minħabba din il-krizi ekonomika u nistaw narawhom xinuma eh, x'inhuma dawn il-problemi li qed jitolbuna nsibu soluzzjoni, però jiena naħseb ukoll li irridu naħsbu aktar minn hekk, irridu naħsbu fuq meta ta' żmien twil, irridu naraw dawn il-kustjonijiet minn perspettiva fit-tul, il-din ġifieri dan il-qasam tal-suq tax-xogħol fil-meta eh, ta' żmien twil hemm ħafna kustjonijiet li eh, l-inna eh, għandhom xaqsmu magħna dawn, ma nistawx pereżempju aħna ninjoraw il-xejri demografiki fl-Ewropa u l-mistoqsija tiegħi hija din għalina. X'taħseb inti taħseb li kumitat tagħna għandu jagħti aktar attenzjoni għal kwistjonijiet ta' demografija? Mannix ikonna dokumenti dwar it-tixjieħ tal-popolazzjoni. Eh, x'taħseb din hija xi ħaġa li nistgħu nagħmluha aħna? Jina ħan nirrispondi iktar tard tgħid iċ-ċer. Issa Elizabeth. Grazzi ħafna, Sinjura. Jiena nixtieq li nenfasizzaw tlet punti kif smajna wkoll kif eh, mill-kollegi l-oħra. F'kun dan il-kuntest ta' kriżi u anki il riviżjoni tal-Aġenda tal-Lisbona, hemm tlet suġġetti li fuqhom ma nistawx li dawn ma ninsawhomx għandna dialogu soċjali f'dan il-perjodu ta' kriżi naħseb li ix-xogħol ta' liġijiet fuq l-immodernizzar ta' dialgu soċjali huwa kruċjali għax ħafna drabi l-konsekwenzi jkunu katastrofiċi. U anke kol minħabba l-kriżi naħseb li hemm bżonn li nir, nir nirriflettu il-responsabilità fuq il-responsabilità li għandhom il-kumpanniji il-gbar li jirprezentaw 80 jew 90 fil-mija ta' min jagħmel is-subcontracting li mod indirett huma jsiru kol responsabbli għal numru ta' persuni qiegħda Nafu situazzjonijiet f'ħafna pajjiżi, speċjalment fi Franza, eh, b'dawn l-esperjenzi li ġifir naraw kemm huma responsabbli dawn il kumpanniji l-kbar. Umbagħad it-tielet punt naħseb li fil-dokument naħseb li l-kumitat tagħna għandu jara biex issaħħaħ il-mezzi kollha li qegħdin għad dispożizzjoni tal- ħaddiema biex daw ikunu jistaw jintegraw aħjar f'tip ta' xogħol differenti biex ikunu preparati li jirristrutturaw u jmorru f'xogħol differenti. Il-problema tal-kompetenzi. Nafu li dan huwa suġġett importanti, imma maħniex effiċjenti f'dan is-settur għanna sistema skema li hija tajba imma mhux qed tirreaġixxi b'mod ċira biex tleħħaq ma talba li naraw hemm bżonna li hemm bħalissa. Grazzi ħafna, daw kienu tliet punti tiegħi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Sajja. Grazzi, Sinjura President. Kif qalu ħafna nies is-snin li ġejjin ħajkunu effettwati ħafna mill-kriżi preżenti. Is-sitwazzjoni ta' l-impjiegi ħat iddeterjora waqt li dan isir dawk li għandhom l-iktar eh, impjiegi li huma l-iktar vulnerabbli ċe dawk in-nies b'iżabilità, l-immigranti u n-nies qiegħda huma dawk li ħajsofru l-iktar. rafu kol xinu il-periklu tal-għat għalt żmien twil fost iż-żgħażagħ li tista' twassal għal esklużjoni soċjali. Bażikament, il-ħajja sħiħa kollha ta' persuna tkun meqruda u l-potenzjal kollu tiegħu qatt ma jintuża. Dan esigna daqxejn x'naħsbu fuq, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni, Hemm affarijiet ukoll li għandhom x'jaqsmu mal-likwidità tal-SMEs. Il-biraħ fekon kellna eh, seduta mal-kollegi tal-Kongress Amerikan, tas-Senat Amerikan fuq dan il-suġġett. Irridu naċċertaw li aħna fl-Ewropa ma nispiċċawx b'żewġ swieq tax-xogħol paralleli waħda uffiċjali u suq tax-xogħol mhux uffiċjali xogħol suq gris biex ngħidu hekk. Din hija distorzjoni tal-kompetizzjoni u deteriorazzjoni tal-ħdittijiet tal-ħaddiema. Merci, Monsieur Stephen Hughes. Grazie ħafna. Stephen Hughes, uh, Grazie ħafna, Signora President. Jina kontent din id-diskussjoni għax veru għana bżon niċċaraw il-mod kif naħsbu biex nipreparaw għal smieħ tal-Komissjoni tal-Affarijiet Soċjali dan id-dokument għandu jgħina u din id-diskussjoni biex naraw mistoqsijiet se nagħmlu biex eh, bekk nkunu nistgħu niksbu l-garanzija għandna bżonnhom issa dal-garanziji f'dan il-mandat tagħna din hija l-opportunità eh, tagħna biex nippruvaw niksbuhom eh, dawn il-garanziji. Jiena għandi xi ftit punti li forsi ħan nkun qed nirrepeti għalhekk niskuża ruħi, mela problema oħra li se post nindirizzaw fid-dawl tal-kriżi li għan qoddimna palissa hija il-twissijiet li qed ikonna dwar il-budget uh, li l-istati membri, per esempio, mux għedin jiġbru eh, fondi mill-soċjali bizzejiet uh, u 30 eh, u 40 filmija mux għedin jiġu utilizzati minkejja li aħna dan l-axħar simplifikajna jina ma nafx għalfej qed isir dan Eh, fuq livell, forsi hemm problemi fuq livell reġjonali naħa tal-Kummissjoni minħabba regoli stretti ma nafx. Jiena naħseb li l-Kummissjoni trid tistudjom daw l-affarijiet ukoll biex inkunu nistgħu nagħmluha aktar simplifikata dan il-fond soċjali biex ikun jista' jkun jistgħu jintużaw dawk il-flus Kifet inti u kol, Sinjura President, għana bżon għafas ehm, fuq il-affarijiet li huma ta' interess b'mod in ġenerali, komissjon għaltina li hija kultant diffiċli din il-ħaġa ħna fil-fatt bħala soċjalisti sibna ehm, avukati biex jabbozzaw din il-ħaġa u tajnija lill komissjoni però sissa ma sar xej, kif għalet Andra, ehm, saret isu simboli, simbolu ta' x'qed isir ħażin eh, fil-dan l-aki soċjali u importanti ħafna irridu nibqaw naħdmu. Issa, il-forum ta' xogħol differenti, xogħol prekarju, per eżempju, l-flex security li semmejna wkoll anka fil-mandat liħor, dan ifisser jiġifieri li dawn ħajkollhom eh, eżistenza prekarja eh, l-xol temporanju, xol part-time, u anka kontratti b'terminu ta' żmien fissa E dawn huma anka per eżempju affarijiet oħra, per eżempju l-ebda kuntratt fl-Renju Unit, ġifieri dawn affarijiet kwistjonijiet irridu nindirizzawhom. Anka fil-eżistenza taż żaza hija waħda prekarja jispiċċaw mill-università u u jispeċaw jaħdmu eh, fit-tlet postijiet differenti qabel ma dawi fl-aħħar isibu post aktar fis. Et irridu naraw kif ha eh, nevitaw l-isfruttament ta' iż-żaza il-dwar il-posting of, uh, workers directive ridu nħarsu l kustjonijiet ukoll ta' nuqassa bilanċ bejn in-nuqqas eh, libertajiet u drittijiet fundamentali tal-ħadim mhux fir rigward ta' daw il-posting of workers biss imma anka problemi oħra li qed joħorġu mill-sentenzi eh, tal-ECJ. Irdu naraw dik id-diffikultà wkoll il-Kummissjoni dona eh, mhux qiegħda tiftakar fil-programmi soċjali li eh, tkellem dwar il-collective bargaining konfinali għodda ġdida importanti li din indirizzawa meta wieħed iqis kemm qed isiru mergers anka f'din il-kriżi irridu naraw bħala komissjoni il l-aħjar mudell ħajkonna biex jinżamm ix-xogħol u bekk eh, nevitaw li jkun hemm nies jispiċċaw qiegħda anka eh, eh, fil-terminu ta' żmien twil anka jdumu qiegħda. U mbagħad affarijiet oħra li semma huma affarijiet li jiġu modernizzati bħal dawk tal-collective bargaining għandna direttivi li jrom 30 sena dawk li għandhom xaqsmu mal-qat, ma' trasferimenti tal-kumpaniji u eh, eh, dawn kienu kusonijiet li semenijom anka sitt snin ilu eh, b'definizjoni differenti ta' xi tfisser konsultazzjoni u informazzjoni. Allura hemm ħafna inċertezza legali għal min iħaddem u anka għal ħaddim innifsu dawn kollha affarijiet li rridu nindirizzawhom. Unbaddu responsabilità soċjali naqleb ma dak li naqbel ma dak li intqal issa nixtieq nara meta dan il-fejn mal-social uh, partners ħajjiġi maqluf direttiva. Grazzi ħafna. Merci beaucoup, Madame Kinga uh, Kunz, puis Monsieur Thomasman. Grazzi ħafna. Mela, kellem li jmiss. Grazzi ħafna. Tejti Sinjura Gons Il-kollegi tkellmu dwar ħafna punti, pero jiena nixtieq inżid mal-prioritajiet li diġà semmew, nitkellmu ħafna drabi dwar il-kriżi, il-kriżi illi edha hemmhekk għada emmek, il qiegħda tkompli u li ħana raw trasformazzjoni eh, minħabba fiha eh, trasformazzjoni minn kriżi ekonomika għal waħda soċjali rridu nifukaw fuq dawk il-gruppi vulnerabbli fis-soċjetà illi qegħdin intlaqtu lara għax m'għandhomx flus taħt rasu fuqhom. Is-sur Berri qal u tkellem dwar persuni b'diżabilità jiena nixtieq nitkellem dwar il-Roma. għadna ħafna dwar dawn il-Roma people, anka s-Sinjura Koċefa kitbet rapport dwar din il-kwestjoni f'ħafna stati membri. Il-Roma u huma l-aktar grupp so, so, vulnerabli soċjalment għandhom ħafna diskriminazzjoni kontra tagħhom sofrow waqt il-kriżi u għalhekk iridu nkomplu nappoġġawhom għandna bżonn strateġija komunitarja għal dan il-grupp ta' persuni. Edin nitkelmu għawnek dwar popolazzjoni ta' 12 miljon ruħ fl-Unjoni Ewropea li hija minoranza enormi fil-fatt. Barra minn daw ir-Roma nitkelmu nitkellmu wkoll e, dwar il-problemi li qed jiffaċċjaw it-tfal. It-tfal huma il-set l-istazzjoni l-aktar vulnerabli tas soċjetà nafu li tfal li qegħdin jgħixu fil-faqar m'għandhomx l-opportunitajiet li għandhom tfal oħra li huma aktar sinjuri għalhekk aħna rridu eh, nieħdu ħsieb ta' dawn it-tfal mitwelit minn eh, eh, sakemm jikbru biex dawk li qegħdin jgħixu fil-faqar ikollhom l-istess opportunitajiet bħal dawk li għandhom ħafna flus biex bekk innofrulhom triq biex joħorġu mill il-faqar tagħhom nixtieq iġbet attenzjoni wkoll dak li qal is-Sur Hughes illi nużaw il-Fond Soċjali Ewropew is-Sur Thomas Mannessa. issa. Umbat Rika Liza Jalkonsari, grazzi ħafna, Signora President. Għandi komment? u anke xi ftit mistoqsijiet l-ewwel nett eh, dwar dak laqgħa Stephen Hughes eh, u eh, importanti veru illi għandna ħallu l-proċeduri tal-fond soċjali sempliċi. L-ewwel aspett jew kien wieħed ta' suċċett ħafna u l-vantaġġi il- il-vantaġġ huwa li fil-fatt il-flus imorru ħafna drabi fejn veru hemm bżonna. Kenna riżultati fil-fatt speċifiċi tangibbli li ħarġu minn dan il-Fond Soċjali u dan huwa e, kien eżempju tajjeb, kien fil-fatt proġett so, e, ta' suċċess, però ma jfissirx ma nistgħux inkomplu nagħmlu fuq. E, issa, Mela, dwar il-generation gap, uh, eh, il-nis san irridu jibqaw jaħdmu iktar dik smajnija, imma fejn huma l-opportunitajiet għaw ħafna min ixi jkun jaħdem iżda qed jiġi diskriminata. Forsi eh, E, nistaw namlu studju dwar dan fejn għanna e, e, fej konna per eżempju zazah ma anzjani li jaħdmu fl-imkien u li minna joħorġu ħafna vantaġġi u forse jek nistaw norbtu dawn iż-żewġ gruppi differenti fl-etajiet inkunu nistaw naraw li ma huma l-aħjar prassi fil-pajjiżi differenti. Umbat, fil-Germania na l-elezzjonijiet ma nix noqt nkan semmi e, e, e, ma nix noqt nejt ħafna dwar dan, pero Angela Merkel għalet li għanna bżon model ta' ekonomija soċjali, rridu naraw x'se namlu bija, rridu naraw li jekk ix edha fil-programmi tal-partiti kif se nixbu l-interess il- l-ekonomija ta' suq soċjali li għanna palissa, irridu naraw kif se tikseb uh, riżultati tangibli. Is-sur kalem dwar uh, li ħafna drabi persuni ma jafux lejn min għandhom iduru. Imma din nistaw imbidluwa aħna, nistaw nuru kif il-modell qed jaħdem Mbagħad dwar il-flexicurita, flexicurity, dan tkallimna dwar il-bira, dan huwa tibdil tajjeb għal kumpaniji għax jkunu eh, jridu jżommu ma' prinċipi li huma jkunu eh, iffirmaw għalihom. Dawn huma l-istrateġiji tagħna grazzi ħafna. Is-Sinjura Jakon Sari. nirringrazzjakom. Grazzi tal-li ftaħtu dan id-dibattitu nispera il-segretarjat ikun jista' jirnexxilu innaqqax erba xi erba diamanti minn din id-diskussjoni. Mela, x'inhu l-akbar biża tiegħi? jiena qed nibża kif din il-kriżi globali qed taffetwa lill-Ewropa. Naħseb aħna se nagħlqu l-bibin għall-immigrazzjoni. Jekk aħna nirristrinġu l-immigrazzjoni, allura bil-fors se jkun hemm aktar immigrazzjoni illegali u din mbagħad tirriżulta fi sfruttament tal ħaddiema tal-ħaddima u naħseb li dan il-komitat irid iżom f'moħħu u jara jkun konxu ta' dak li qed iseħħa fid-del tal-movement Hiles tal-ħaddima il-bira xaħat tkellem dwar il dan il-movement Hiles li jfisser, jfisser li xaħat qed ikun sfurzat il-persuna qed ikunu sforzati li jċaqilqu minn postijiet fejn il-faqar u, jmorru fitxu xogħol x'imkien aħjar u mbagħad jerġgħu jiġu deportati lura f'pajjiżhom fejn il-faqar. Jiena mħasba dwar it-traffikar tal-bnedmin u naħseb li xi darba l-ġenerazzjoni tagħna u d-dim il-qorti tal-ġustizzja f'diħejk minħabba li qegħdin l lejn għal dan it-traffikar tal-bnedmin illegali ovvjament. Eh, eh, darba rajt studju dwar eh, dan li jgħid illi huwa għar minn l-traffikar tal-iskjavitu seklu ilu E, dan huma it-ħassib tiegħi restrizzjoni fuq il-migrazzjoni. Il-tieni punt tiegħi li eh, veru diskutajni ħanka fil-passat u għandna xi eh, policy paper dwaru huwa din eh, il-green economic growth X'nistgħu nagħmlu fl-Unjoni Ewropea fil-terminu ta' żmien qasir biex ikollna dan it-kabbir li huwa favur l-ambjent? Għanna nħarġu l żgħażagħ pereżempju fil-effiċenza fl-użu tal-enerġija. Issa, punt ieħor, dan il-komitat eh, fil-fat produċa numru ta' rapporti din il-Kamra wkoll eh, fil-rebbija eh, adottat il-rapport tal-Ehtinen. U din kienet kwistjoni illi aħna rridu nerġaw induru leja għax għandha x'taqsam mal-grey economy. U interessanti illi meta wieħed ħares lejn rapporti li saru fil-passat u jara xġara u joħroġ konklużjonijiet ikun jista' jara eh, kemm kien kredibbli il-Parlament. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Naddejt il-President naddu għal-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, jina naħseb li. Ja, jina naħseb li da kollox li namlu għandu jkun marbut mill-qrib ma da kollu li għaddej mħabba l-krisi. L-Europa ma kienieċ tat użkas ta' sinjali li eh, kienu għaddejjin per eżempju fil-ewwel fl-Istati Uniti dak li kollu kien għaddej fil-dinja u għalhekk fil eh, dak kollu li jiġri postijiet oħra b'nadi oħra mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jasal fl-Ewropa f'kull pajjiż naraw li xej ma ja nistaw nqablu, xej mem, għat ma kena krizi daqse kbira u irridu naraw eżattament x'qed isir biex nipproteġu n-nies. Għax fix-xhur li ġejjin jekk se jerġa eh, jkun hemm perikli fid-dinja tax-xogħol jew eh, fl infiq ikun hemm problemi ekonomiċi se jġib konsekwenzi ħżiena ħafna. Id-danni se jkunu kbar għan-nisa u n-nies li jaħdmu. Naħseb imma kol li issa rridu naraw kif se ngħinu eh, u nkunu lesti biex noħorġu mill-kriżi meta, meta noħorġu jekk ma jkunx hemm linji ta' politika, ir-riski jistgħu isiru kol mħabba l-kompetitività nistaw inneħħuhom u ninsowhom. Għalhekk naħseb li din l-okkażjoni nistaw jista dak li jkun biex ikollu competitive edge u kol jinqeda bil-problemi bil li jaw ekonomiċi. Jina naħseb li ċertu minimi ta' drittijiet soċjali u materjali u kol għaw min se jisfruttom biex ikun iktar kompetittiv. Għalek, jekk aħna qed naħsbu li rridu model Ewropew, irridu naraw x'se jkunu l-prioritajiet. Jiena naħseb, pereżempju, li fuq il- Huwa eh, importanti li jkun hemm dialogu soċjali li nistgħu wkoll immexxu l qudiem naraw min jirrappreżenta lill-aqdiet lill-aqdiet ta' nies li jaħdmu u min jirrappreżenta lil min ħaddem il-protezzjoni soċjali irridu nsaħħu għax meta nkunu qegħdin naħdmu flimkien, ikun hemm koeżjoni, ikun hemm iktar em, eh, iktar possibilità għall-investimenti biex imorru l-qudiem. Mhux għal xejn li Barack Obama qed jitkellem ħafna fuq kemm importanti il-saħħa pubblika taċ-ċittadini tiegħu iġifiri il-koezjoni tista' servi tajjeb fil-kompetizzjoni fuq livell ta' kompetizzjoni internazzjonali għalhekk huwa importanti li nerġgħu niftħu id-dialogu ma' l-industriji daw kollha li ħadmu biex bekk nkun nistgħu niżguraw futur aħjar. Grazzi. Merci beaucoup, Monsieur Tchabauri, puis dernier orateur inscrit. Grazzi ħafna, mela naddu għal-kelema li jmiss. Grazzi. Naħseb illi dan id-dibattitu kun wieħed utli ħafna u illi għedin nagħmlu palissa huwa utli minħabba il-kummenti u l-idejat li qegħdin noħorġu bihom. Imma x'inhuwa il kontest eh, ma fisser nfisser li mawx skop, però jina wkoll naħseb li għandu jkollna dokument eh, miktub, dokument fuq medda ta' ħames snin eh, biex ikonna fuq fih lista ta' prioritajiet u nkunu uh, inkunu nafu eżatt eżatt qegħdin diskutu. Ovvjament il-kriżi hija waħda mill-prijoritajiet għandna l-isfidi globali, l-isfidi demografiċi, l-isfidi tal-pensjonijiet u sistemi soċjali dawk il-kwistjonijiet kollha. u dan kollu jista joħloq ħafna mistoqsijiet dwar il-prioritajiet il ħajkun hemm tibdil fis-sistemi soċjali u anka f'dawk tal-pensjonijiet fil-pajjiżi stati membri differenti u meta wieħed iħarsej dawn is-sistemi li iżomm f'moħħu ukoll l-aspett transkonfinali tagħhom. U ħajkun hemm ovvjament problemi oħra xiridu nsolvu eh, fl-Unjoni Ewropea, pereżempju dawk relatati ma' liġi tax-xogħol, il-kontratti pereżempju li tiġa semmawa jew inkella pereżempju il-kondizzjonijiet ta' self-employed daw kollha huma importanti. dibattitu diskussjoni li kena sissa kienet waħda utli u s-segretarjat jiena ċert li nizzel in-noti eh, eh, tiegħu, però tajjeb da li konna dan id-dokument li kollu fih il-prioritajiet biex id-dibattitu ikun aktar iffukata u biex inkunu nafu u kol x-mistoqsijiet li rridu namlu aħna l komissjoni fil-ġejjeni jiena qed nitkellem bl-Ungaris palissa li hija lingwa ta' pajjiżi f'Slovakkja pereżempju mbagħad e, e, il-ħaddiema e, Ungariżi mhux qegħdin jitħallew jużaw il-lingwa tagħhom fil-post tax-xogħol u din hija xi ħaġa diskriminatorja li rridu inqisuha wkoll. Aħna fil-fatt ħal nkunu qegħdin nikbu rapport dwar din il- problema fi Slovakkja. Il-President il ma naħsibx li l-aħħar puntijak ħajkun fil-punti ta' priorità tagħna. Però tista' semmiħ darbara. Sinjura Deli. Grazzi ħafna, Sinjura. Huwa minnu li llum ħabba il-kriżi ekonomika l-iktar li ntlaqt huma dawk li jinsabu f'sitwazzjoni l-iktar prekarja. Eh, inti kellek raġun, Sinjor President, tgħid li illum il-kwistjoni ta' demokrazija fil-kumpaniji għanna nitrattawa mill kumitat tagħna huwa minnu għax il- ħaddima għandhom vuċi, għandhom isemmaw leħenom u għandhom għanna natu kasom. Jina nara kemem nuqqas ta' gwaljanza meta per eżempju eh, jkollok ħaddim u il min ħadmu jaqla 500 jew 600 iktar minn minnu. Dan huwa dan sow hekk. Iġifiri, mal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi naħseb li se nitkellmu wkoll fuq dawn l-affarijiet kollega tiegħi tkellmet fuq eh, il-konferenza ta' Copenhagen u dak li għandu xaqsamma, kollu li għandu xaqsamma l-ambjent ma' soċjali huma wkoll eh, prioritarji. Mbagħad fuq il-saħħa fuq il posta tax-xogħol. Illum hemm ħafna u ħafna ħaddima li għadhom jaħdmu f'postijiet perikolużi, f'ħafna fabbriki li huma perikolużi. Meta aħna se nagħmlu xi ħaġa biex nipproteġuhom dawn in-nies? Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Bek spiċċajna bil-lista tal-interventi. Nagħmel ftit konklużjonijiet temporani imma hemm ħafna talbit biex ikun hemm dokumenti bil-miktub naraw eżattament x'nu l-prijoritajiet ta' dan il-kumitat. dak li għandu xaqsam mal-Kummissjoni Ewropea li ġejja, ovvjament eh, dan huma l-gruppi li rridu jiddeċidu dak il-prioritit l-iktar importanti biex jagħmlu l-Kummissjoni ġdida Issa, aħna u koll għanna xol tana li se um, u diskussjoni tajba għal dan kollu. L-ewwel net naraw x'inhuwa dak li se nirtu aħna forsi nirreferikom għal pakket li intom irċevejtu bħal biex tintlaqgħu hawnhekk u taraw eżattament ġifiri x'kienem għadu sospis x'temi kienu għadhom għedin jiġu eżaminati dawk li ma tlestux, ma tlestowx. U naħseb li rridu naraw namlu sintesi ta' dan kollu, naraw xadbaqa x'kien mibdi u xadbaqa li rridu nkomplu fuqu. Sabiex il-membri jkunu u kol aġġornati il-President tal-Parlament Ewropa, u Sur Buzek talab lill-chair persons tal-kumitati li għallaqa li jmiss tal-presidenti li għadna għanda s-sir il-ġemad diħla mill-lider. Għandu jkunem ittra minn għandu li fija nsibu il-prioritajiet tax-xogħol li għandna dimna għal mandat tagħna ovvjament. Din l-ittra isem da servi ta' indikazzjoni ta' dak ukoll dak li tixtieq il-Kummissjoni ġifri fuq xie xirridun nkomplu naħdmu. Umbat hemm ukoll il- kwestjonarju li aħna irridu nippreparaw biex natu il-persuna l-ġdida li ġifiri min se jkun il-kommissarju il-ġdid li jkun responsabli tal-affarijiet li qed diskutu aħna. Ġifiri namlu l-ewwel abbot ta' dan il-kwestjoner. Umbat il-laqalim tal-koordinaturi se ovvjament se jkollna niddiskutu il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. Ġifiri eh, b'dawn it-tlet ehm, għajnuniet, il-litra tal-President Buzek il-questionnaire u anki il-definizjoni tal-program ta' ħidma tal-fili sessim il-koordinaturi jina naħseb li b'dan it-tlet għajnunit inkunu nistaw nimxu il-qoddim u inkomplu ġifiri nlaħmu din id-diskussjoni li għadna kem bdejna il-lum. Anki, ovvjament, il-kontribut tal-gruppi differenti se jkun importanti, naħseb nistanna laqaw il-lum l għali li miss tal-Kumitat tagħna se ssir fil-29 ta' eh, Settembru eh, nixtieq ngħidilkom li l-laqa tagħna ta' 30 mhix ta' għalissa fid-29 se jkollna l-laqa fil ħodu u anki warna f'sinar imma fit-30 maħniex ċerti jiddependi mill-aġenda li konna jista' jkun li dik ta' 30 settembru nistgħu forsi ma nagħmluhiex għax fid-29 nisperaw li konna u kol ismiħ tal-Kummissarju il-ġdid